Uh, good morning, uh, everybody, and tajba senjuri. Nil-għakom maħna. Konser nistenna ftit iktar. Rrit nistenna ftit iktar qabel nibda biex jaslu iktar nies. Nisperaw li jiġu iktar nies, iktar tard nilqa l-sur Aleksandris Dimentsopoulos li huwa ċer tal-Kumitat eh, Ekonomiku tal-Affarijiet Ekonomiċi tal-Parlament eh, Grek u wkoll ir-rappreżentanti mill-parlamenti nazzjonali kollha għal din il-laqa interparlamentari organizzata mill-Kumitat tal-Kumitat tal eh, Ekonomiku Unitarju Aħna ilna nipruvaw naħdmu biex nassikuraw li riformi fil-governanza ekonomika jinkludu wkoll uh, accountability demokratika, u wkoll dak marbut mal-parlamenti nazzjonali mod partikolari fil-rapporti pjanwali fuq uh, l-Annual Growth Survey u wkoll fil-kontest tal-Unjoni Bankarja aħna provajna nippreservaw kemm jista' jkun channels tal-accountability fil-parlamenti nazzjonali fl-ISSN wara konsultazzjoni ma'kom matul l-aħħar sena Is-sessjoni hija maqsuma f'żewġ sessjonijiet fuq suġġetti li ġew meqjusa bħala ta' interess. Wieħed li ħafna minnkom semmew kien lejn sistem effiċenti tal-VAT fl-Unjoni Ewropea u t-tieni fuq il konsultazzjoni fiskali u riformi strutturali bi skambju tal-aħjar prassi. Aħna għanna numru kbir ta' parteċipanti potenzjalment u regoli huma li ser ikun hemm interventi ta' żewġ minuti biss l-speaking cards jekk timlewhom u tattuhom li malajr kemm jista' jkun inkun nista' nimmaniġja b'mod aħjar it-timing tad-debattitu. Jekk tikbu wkoll minn fejn ġejjin fuq il-card ikun tajjeb. Ringrazzjakom. Naddu issa l-ewwel sessjoni tagħna, ġifieri eh, lejn sistema tal-vat effiċjenti fl-Unjoni Ewropea u wkoll il-responsabilitajiet tal prijoritajiet komuni jinbidlu jafu jinbidlu iktar fil-futur. Ħafna stati membri iqisu li l-livell Ewropew jintervjeni fl-oqsma kollha ta' politika f'pajjiżi ta' programm rekomandazzjonijiet speċifiċi u obbligazzjonijiet qed jisiru ehm, iktar imposti fuq l-autoritajiet nazjonali u nindunaw li hemm ukoll deficit demokratiku fir-rigward ta' deċiżjonijiet eh, fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Dan ġej minħabba ftehim intergovernmentali fil-privat u mbagħad is-sitwazzjoni ssir ħafna iktar diffiċli biex nidentifikaw min se jiddeċiedi fuq għanijiet ta' politika u min għandu responsabilità għalihom. Jiena nilqa' lil kelliema għal din is-sessjoni l-ewwel għanna l-sur Filip Marini, iċ tal-sezzjoni um, tal-finanzi tal-senat franċiż eh, u mbagħad preżentat mill-Parlament Daniż u sur Fenris um, li huwa membru tal-Parlament U uh, ma ser jitkellmu għal ħames minuti jamlu l-intervent taħħom bat naddu għal mistoqsijiet u risposti skambju ta' opinjonijiet. Sur Marini. Grazzi ħafna, Signora President. Naħseb li huwa ta' importanza kbira li nanalizzaw il-perspettivi ta' titjib ta' sistema tal-VAT fiħdan l-Unjoni Ewropea nħabba li il revenue ta' taxxa li daħal mill-VAT huwa parti sostanzjali mill-riżorsi budġetarji tagħna fil-pajjiżi kollha tagħna. Fi Franza il-VAT jirrappreżenta madwar kważi 50% tal- dħul ta' taxxa net madwar 140 biljun euro għal 2014. F'dawn il-kondizjonijiet naħseb li t-tip tal-kondizjonijiet biex niġildu kontra l-frodi huma essenzjali u naħseb li dan japplika partikolarment għal dak li aħna insejħulu um, carousel fraud. Ftit ġemat ilu fil-kontest tal-leġislazzjoni għal-2014, il-Parlament adotta dispożizzjonijiet li ser jagħmluha possibbli għall-amministrazzjoni tat-taxxa li jagħmlu kontrolli li jagħmlu possibbli li uh, operazzjonijiet ehm, minn ċertu undertakings biex joħroġ il-numru tal-vat. Irrid nitkellem dwar l-sfida li edha dejjem tikber għal-vat, għal-sales, għal-bej online u forsi nista' nitkellem ftit dwar kontrolli li saru riċentement. Dan sar minn żewġ kollegi li huma senaturi u dawn marru fl-uffiċċji ta' dwana fil-aeroport ta' Pariġi Charles de Gaulle. Il-kollegi għamlu uh, komunikat li huwa disponibli pubblikament fuq l-internet u f'dan ir-rapport aħna qegħdin naraw li l-azzjoni tal-servizzi ta' dwana hija fil-fatt effettiva fir-rigward tal-protezzjoni u l-ġlida kontra l-falsifikar traffikar ċertu prodotti, armi, eccetera. F'termini fiskali, hemm ħafna però nuqqasijiet, hemm ħafna xiktar xisir għaliex il-kontrolli tal-uffiċjali ta' dwana huma limitati minn dispożizzjonijiet speċjali li huma ristretti għal posta express per eżempju. ċertu data tasal biss ftit sigħat qabel ma jasal l-ajruplan per eżempju u din hija ħafna inqas speċifika mill-informazzjoni li hawn offruta għal um, posta tradizzjonali uh, u dik kummerċjali. Is-sistema però hija diffiċli għaliex mhijiex kompjuterizzata. Dati ta' dwana u ta' ximjom xkoperti kif suppost. U jekk aħna Rajna li kienu għedin jitkelmu dwar 5.5 miljoni uh, f'tibdiliet 150 elf, pero ma ġi ippjanifikat xejn għal Um, għal-posta, għal-postal freight. Hemm ħafna x'qed jintilef hawnhekk fir-rigward tal-VAT mm, għal Franza, imma qed nimmaġini anke għal ħafna pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea wkoll. Fil-fatt, dati eh, ta' dwana u taxxi huma bbażati fuq dikjarazzjonijiet diretti u hemm rata flat rate, sistema tal-rata flat rate, għaliex hija mela aktar faċli biex dawn it-transazzjonijiet isiru. Dan kollu iwassal għal eh, għax shipping, eh, din hija xaġa li fil-fatt isiru għall-online shipping, din tip ta' dan tip ta' kummerċ jista' jiffaċilita aktar il-frodi l-amministrazzjoni tamela tara diffiċli ħafna li titratta daw l-affarijiet jekk taraw is-sajt tal-internet dak dawn edin barra minn Franza mhuwiex possibbli li jisir irkupru huwa diffiċli li tikkomunika. Din hija kwistjoni fiħdan il-komunità kollha mhux biss ġewwa Franza u hija xi ħaġa li aħna qed naraw f'ħafna oqsma wkoll, mod partikolari fil-kuntest tal-kummerċ digitali. Bħala konsegwenza, aħna nistaw najdu li importanti għalina li nintroduċu xi tip ta' uh, eh, tnaqis tal-vat VAT Deduction at Source u um, qabel um, ma il-prodotti jaslu fidwana. Naħseb ikun faċli l-intermedjarji kollha għal-banek u biex bekk is-sistema tal-pagamenti online tkun irresponsabbli għal ġbir ta' din it-taxxa. Parti minn hekk nixtieq nirreferikom għad dokument li huwa disponibbli online u nixtieq nitkellem dwar kwistjoni oħra wkoll fil-kuntest tal-VAT. L-implementazzjoni ta' direttiva ta' 12 ta' frar tal-2008 li tiddefinixxi ir-rata tal-VAT li hija applikabbli għal kummerċ elettroniku u servizzi. Palma tafu e, kien hemm riforma li fissret li ir-rata tal-vat tal-pajis ta' konsum kienet ser tapplika mill-2010 u il-kollegi tagħna fil-Lussemburgu ħadu perjodu ta', ta grazzja sal-2015 u wkoll perjodu ta' tranzizjoni li huwa favorjom ħafna u dan ser jibqa' dej sal-2019 nixtieq nenfasizza li huwa importanti ħafna lina li nintroduċu malajr kemm jista' jkun il-kompromess li intlaħaq fl-2008 għal pajjiżi kbar ta' konsumaturi Renju Unit, Franza, l-Ġermanja, l-Italja, Spanja jekk naraw eh, kull sena differenza bejn ir-rati fil-vat bejn il-host platform country u il-pajis fejn il- eh, qed eh, jiġu kusmati dawn il-prodotti qed nitkellmu dwar biljuni biljuni ta' ewra. Għal stand President jien nixtieq nikkonkludi fuq din in-nota. L-aħħar ħaġa li jiena nixtieq ngħid hija li il-kumitat tagħna għandu xi riservi dwar id-direttiva dwar l-obligi tal-dikjarazzjoni standardizzata tal-VAT. Imma din imbagħad hija kwistjoni oħra. Grazzi ħafna, naf li dan huwa suġġett kbir ħafna, eh, tu diffiċli titrattah f'ħames minuti biss jinkelli r-rapport tiegħi stess eh, fl-aħħar eh, l mandat issa ser ngħaddu għar-rappreżentant tal-Parlament Danis is-Sur Thomas Jensen. Lodwa tajba. Grazzi tal-li għaddejtuli, eh, tal-tajtuni, stedentuni biex niġi għawnek, biex nitkellem dwar il-vat u kif ser nġildu il-frodi bil-pagamenti tal-vat. Fil-fat, l-infiq eh, publiku fi Danimarka huwa dispendenti fuq tħul mill-pagamenti tal-vat li jistaw jammontaw l-20% ta' tħul ġenerali tal-istat aħna kellna sistema sempliċi ħafna. Hemm żewġ rati tal-fatt, wieħed ta' 25% u r-rata ta' 0%. U l-25% qiegħda fuq is-servizzi kollha u l-prodotti kollha. Aħna namlu il-vat uh, fuq skala wiesa b'eċċezzjoni ta' ċertu affarijiet servizzi finanzjari uh, kera fuq uh, accommodation, eh, gazzetti, ecc. Min iħallas allura l-vat? Kull min għandu xi tip ta' attività dan irid jirreġistra u jagħti 25% ta' servizzi u prodotti li huwa jkun bih. Fil-fatt, huwa mandatorju li inti tirreġistra raġunijiet tal-vat jekk inti ikollok beħ li huwa soġġett għal ehm, beħ li huwa soġġett għal vat. Inti ma tista' tneħi l-vat minn ħafna mill-prodotti u servizzi li tixtri fil-kumpanija li fil-fat hija soġġetta għal eh, pagament mandatorji tal-vat. Jekk aħna nanalizzaw il-pis tal-vat fuq il- eh, il-familji individuali għanna eh, gap zaħira tal-vat 2.7% sena fiskali tal-2010 jekk aħna nanalizzaw il-ritħul kollu tal-vat ta' 13.5 biljun euro. Il-Kummissjoni wkoll għamlet studji tal- gap tal-vat mhux biss fid-Danimarka ma fl-Ewropa wkoll aħna qegħdin nanalizzaw approċċ U ċifra Danimarka ta' madwar 10% li hija pjuttost baxxa eh, meta mqabla mal-kuntest kollu tal-Unjoni Ewropea. Il-VAT, il-kwistjoni tal-VAT hija eżempju tajjeb ħafna ta' kif in-nies iħallsu it-taxxi dati eccetera. Eh, in-nies jagħmlu dan mingħajr ma jipprotestaw u mingħajr ma jqarqu jaċċettaw din il-frod, din il-sistema għaliex hija sistema tajba ħafna ta' servizzi u ta' welfare. U għalda sant ma jidux ma jidux gost jagħmlu frodi. Is-sistema tal-vat hija sempliċi. Dan ifisser li minkejja hija sempliċi xorta waħda jaf ikun hemm żbali u jaf ikun hemm xi frodi iċ-ċittadini daniżi jagħtu informazzjoni korretta dwar ċirkustanzi tagħhom lill awtoritajiet tal-taxxa. Ġiri iva jkun hemm żbalji u problemi li kollhom jiġu solvuti. Hawnhekk qegħdin analizzaw uh, persuna jew kumpanija li għandha problemi biex tħallas il-vat. Imma ikbar ma tkun il-kumpanija iktar ikun faċli tħallas il-vat. U allura jekk qegħdin nitkellmu dwar kumpaniji micro il-rat tal-vatti għad madwar 13% jek nitkellmu dwar kumpanija li għandhom wieħed sa 12 l-impjegat fejn il-geb tal-vatti għad 3% iżda iktar kumpaniji li għandhom iktar minn 12 l-impjegat huwa biss ta' 0.6% u allura irridu naraw eżattament id-daqs ta' kumpanija jekk aħna rridu nassiguraw li niġbru id-dħul rilevanti tal-vatt It-tlet zbalji l-iktar komuni huwa li e, hemm ftit vat li qed jiġi mħallas meta mqabel ma dak li għandu jiġi mħallas abbażi tal-kumpaniji il-balance sheet. Hawnhekk hawn problemi meta n-nies ikollhom jiddikjaraw il-vat huma nfushom. Hemm kwistjonijiet tekniċi li jwaslu għal żbalji. Il-Kummissjoni għamlet studju analizzat ir-raġunijiet għalfejn il-gap tal-vat saret f'ħafna stati membri u aħna għanna gap zajra ħafna. Fil-fatt kena sistema sa nofs it sam minn nofs is-sittinijiet u dak li għamilna huwa li matul iż-żmien aħna modifikajna bdilna s-sistema mod kostanti u spiss in-nies kellhom xi diffikultajiet biex jimxu mal-leġiżlazzjoni u għaldaqstant aħna provajna nagħmlu leġiżlazzjoni iktar faċli tinftieħ. Kull sena aħna nimplementaw proġetti li nħedġu li l-nies jaħdmu fl-autoritajiet tat-taxxa biex jiżuru l-nies biex jħeġġuhom biex jifmu tajjeb kif jħallsu l-VAT qed nippruvaw ukoll nnejnu lil kumpaniji biex jittrattaw żbalji li jagħmlu. Hemm madwar tlet telef kumpanija mażula ġewwa Danimarka li huma soġġetti għal checks uh, fir-rigward tal-pagamenti tal-VAT jekk id-dikjerazzjonijiet li jagħmlu ma jkunux tajbin, membri tal-awtoritajiet tat-taxxa eh, jiżruhom u jispjegawlhom kif jistgħu jtejbu is-sitwazzjoni. Dan ifisser li aħna nistgħu naħdmu lejn li fatt li l-vat tiġi mħallsa eh, b'mod tajjeb kull sena. Rapport tal-Kummissjoni ma jispjegax għalfejn id-Danimarka għandha kep ehm, baxxa tal-vat għalkemm il-pis tal-vat huwa l-iktar oli fl-Ewropa. Waħda mir-raġunijiet hija li hemm reġistrazzjoni għolja fid-Danimarka għandna ċentru eh, reġistru ċentrali li jaħdem ġewwa Danimarka kif ukoll għandna ħafna digitalizzazzjoni ta' informazzjoni li ġejja minn transazzjonijiet fil-kumpaniji. Jiena ma naħsibx li għandna nimminaw din l-idea. Eh, Possibilità oħra hija li aħna nsegwu il-linji gwida tal-IMF għandna sistema pjuttost sempliċi u għal daqstant kifet għandna żewġ rati tal-vat eh, rata ta' 0 eh, u rata ta' 25% biex nikkonkludi nixtieq ngħid li l-gap baxxa ħafna tal-vat li għandna bħalissa hija li qegħdin nagħdu biex inkonna iktar tħul eh, li kif kif għanna bżon. Et namlu li nistaw biex nġildu ċertu fenomeni li huma marbuta mal frodi tal-vat. Per eżempju l-karusel frod li huwa wieħed mill-iktar prominenti. ħadna notu dan l-inizjattivi fuq livell ta' Unjoni Ewropea u ovvjament rridu nikkooperaw bejn l-Istati membri biex inkunu nistgħu nġildu il-frodi tal-vat li nafu li qed isir. U hawnhekk aħna qed approċċ mirat ħafna lejn l-inizjattivi li ġejja mill-Kummissjoni u qed nippruvaw nimplementawhom kemm jista' jkun. Dak dak li xtaqt ngħid dwar is-sistema tal-vaġġa għad Danimarka. Grazzi ħafna. Grazzi. Qed inkun xi ftit ġeneruża bil-ħin u forsi nkunu nistgħu mmorru lura għal uħut mill-kelliema tagħna għandi biss kard waħda bħalissa. Forsi jekk ħallejtu xi ħaġa barra mid-diskors tagħkom tistgħu terġa' titkellmu wara. Issa ser ngħaddi għal ehm, kellim il-Parlament Ungeriż. Köszönöm elnök asszony a szót. Az Európai Bizottság Tassew, Sinjora Presidenta, li għaddejt l-mikrofonu l-Kommissjoni Ewropea f'Deċembru tal-2011 Meta publikat il-komunikazzjoni tagħha dwar il-ġejjieni tal-VAT, tkellmet dwar is-sistema tal-VAT mibdula u l-punti ewlenin illi ġew stabiliti hemmhekk. L-ewwel nett nixtieq nikkummenta dwar is-sistema tal-VAT għaliex jekk aħna qed sistema unika ta' dikjarazzjoni u naraw dak li ġi deċiż fil-laqa ta' ECOFIN tal-15 novembru 2013 hemm dubji serji dwar il-proposta modifikata illi qed timxi fid-direzzjoni tal-semplifikazzjoni. Għaliex jekk naraw il-skadenzi ta' pagamenti sabiex wieħed iħallas il-vatt dovuta hemm riskju sinifikattiv fuq il-fluss tal-kontanti. Tieni punti jekk irdu niksbu sistema aktar effiċjenti tal-VAT u nitkellmu dwar rati mnaqsa tal-VAT li jiġu applikati u rridu set uniku ta' regoli din tkun idea tajba. Ser intenni dak li qal is-senatur Marini dwar dan is-suġġett ħafna stati membri jgħidu li huma dawn huma sistemi li huma jimplementaw huma daħluhom fis-sistemi tagħhom. F'dawn l-aħħar 10 snin dan il-fenomenu għaddejna minnu ħafna minna u jekk ma narawx bidla kbira fl-attitudnijiet u l-pożizzjonijiet tal-istati membri dan ser ikompli ifix kienna fil-ġejjeni u kol, jekk qed nitkellmu dwar sistema tal-vat aktar b'saħħitha irdom biex ħaġa sabiex niġġieldu nindirizzaw il-frodi. Irridu namlu ġestjoni aħjar tas sistema tal-vatt ukoll kollu f'dan il-kuntest jien nixtieq ngħid illi jekk naraw l-ammont totali ta' dħul tal-vatt aħna rridu nżiduh. Naraw x'sar fl-istati membri nirrealizzaw il fil-mija ta' dħul possibbli mhux qed jasal fil-budgets tagħna. Nistaw naraw ukoll illi meta aħna fl-Ungerija isseħibna fl-Unjoni Ewropea fl-2004 aħna tlifna 10% mitħul fuq il-vatt tagħna. Dak iż-żmien l-istati membri li daħlu magħna sofrew telf simili. Aħna naħsbu li r-raġuni minħabba dan kien minħabba illi neħejna il-verifiki ta' dwana u l-kontrolli fid-dwana wara li s fl-Unjoni Ewropea rajna firxa akbar u dimensjoni akbar minnaħa tal-frodi karusel. Jekk naraw l-iskambi automatiċi ta' tarif fos l-istati membri dawn għanna nestenduhom u għanna namlu skambju tal-aħjar prassi. Dan huwa importanti għabbażi tal-esperjenza tagħna f'dawn l-aħħar snin illi naraw l-autoritajiet tat-taxxa fl-istati membri ikollhom aċċess dirett għal għal livelli għal rati ta' taxxi. Fl-istati membri kollha għandna l-parametri relevanti li jinsabu fis-seħ għal daqstant. Aħna rridu aċċess aħjar, aċċess aktar maġġel għall-informazzjoni għal nkunu nistgħu nespandu l-kooperazzjoni tagħna irridu nindirizzaw ċertu prodotti li huma mod partikolari aktar suscettibbli għal frodi. Għadna pass tajjeb fid-direzzjoni tajba fl-approċ il-ġdid tagħna iżda jridu nagħmlu ċertu titjib. Ħalli jekk naraw frodi serju u li jsir minnu fih fl-istati membri hemm bżonn ta' mekkaniżmu sabiex ikun jista' jindirizza dan il-frodi. Inutli niġildu l-frodi jekk aħna inwafqu ċertu inizjattivi li diġa kenna fl-Ungerija f'dawn l-aħħar snin U importanti li stati membri l-oħra wkoll jaraw dak li aħna qed nagħmlu fl-Ungerija f'dan ir-rigward. Irridu naraw ammonti kbar ta' prodotti illi jimbiħu f'kwantitajiet kbar, per eżempju il-metall tal-scrapping, prodotti tal-laħam, skart f'metal fost l-oħrajn, hawnhekk rajna illi il-frodi hija kull ma jmur jinvolvi aktar prodotti. Dan il mekanizmu ta' reverse charge li aħna daħħanna, dan l-aħħar xekkel il-frodi u dan japplika għal metal tal-scrap u ċertu prodotti oħra fl-Ungerija. Jekk aħna ikonna rata baxxa tal-vatt illi tapplika għal ċertu prodotti dan jista' jkollu impatt pożittiv sabiex niġġieldu il-frodi. Issa jekk naraw il-mod ta' kif jitweta il-frodi xi drabi huma dokumenti marbuta ma' prodott partikolari li u minn stat membru għal ieħor mhux il-prodott innifsu li jitċaqla. Għalhekk dak li rridu nagħmlu huwa li nagħmlu monitoraġġ. Monitoraġġ fuq it-trakkijiet il-kbar. Għaliex ma rridux nagħmlu biss kontrolli tal-merkanzija imma rridu nivverifikaw id-dokumenti relevanti. Dun naraw x'tip ta' merkanzija. Irdu niżguraw illi jekk aħna ser nitkellmu dwar prodotti u dokumenti dawn irridu jgħaddu irridu jgħaddu minn kontribwent legali għal ieħor irridu noqodu b'sebajnejn fuq il-movimenti fuq iċ-ċaqli ta' dawn il-prodotti u d-dokumenti. Għandi kard waħda ta' intervent biss jekk tixtiequ titkellmu. Arfuni. Jiena serna dil kelma lil persuni fil-panel għax naf li kelkom iktar xi tgħidu. Is-Sur Stolojan wieħed mill-Viċi Presidenti tal-Kumitat ekon fiħdan il-Parlament Ewropew. Grazzi, Sinjora Bowes. Jien nixtieq infakkar illi is-sistema attwali tal-VAT meta iddaħlet fl-Unjoni Ewropea kienet imsejħa sistema transitorja u ila transitorja għal bosta snin issa u nittamaw illi aħna xi darba nkunu nistgħu ngħaddu mill-prinċipju ta' destinatarju għal prinċipju ta' oriġni fil-ħlas tal-vat Madanakollu kollu ma naħsibx li dan ser jitwettaq fis-snin li ġejjin. Għalhekk aħna Fil-Parlament Ewropew għadna kemm napprovaw fuq livell ta' Kunsill ukoll strument ta' sew b'saħħtu sabiex jiġġielet kontra l-evażjoni tal-vat u mhux biss l-evażjoni tal vat imma wkoll il-frodi. Dan il-programm huwa fiskalis 2014-2020. Dan il-programm għandu żewġ naħat ewlenin l-ewwel net l-ewwel lat tiegħu l-aġġornament ta' sistema ta' tarif u twettiq ta' sistema ta' tarif illi tiffoka fuq komunikazzjoni bejn il-Ministeri tal-Finanzi fl-Istati membri kollha. It-tieni naħa ta' dan il-programm fiskalis illi jina nemmen il mhux qed jiġi użad biżejjed u għadwar l-iskambju fost il-personal, personal tal-livelloli fil-Ministeri tal-Finanzi fl-Istati membri. Dan sabiex nipromuovu l-aħjar prassi dwar kif nistaw nwafqu l-evażjoni tat-taxxa, il-frodi tat-taxxa fost l-oħrajn. Jiena nemmen il parlamenti nazzjonali għandhom jiffukaw fuq dan il-programm għaliex dan jista' jkun tassew effettiv sabiex aħna niksbu dak li rridu, ġifiri li inwaqfu dawn l-avvenimenti xejn sbieħ li qed isiru f'pajjiżna u fl-istati membri tagħna. Grazzi. Grazzi, jiena kont stretta ħafna fuq il-kellima mill-panel għax xsibt illi kienu se jinfaduni bil-kard ta' intervent għandi persuna mill-parlament fil-Polonja li jixtieq jitkellem qabel mandu lej il-panel Darius Rosati, president tal-Kumitat tal-Affarijiet Finanzjarji Affarijiet Pubbliċi li kien membru ta' din il-Kamra qabel jogħġbu. Grazzi tassew, President. Il-sistema tal-VAT spiss isir abbuż minna u tkun suġġettata suġġett tal-frodi. Jiena naqbel mal-kommenti li għamlu dawk ta' qabli fil-Polonja naraw daqs 10 sa 15% ta' frodi fuq idħul ta' taxxa kollu fil-budget. 4 sa 7% ta' dħul kollu budgetarju. Dan ifisser ħofra kbira fil-finanzi pubbliċi. Dan ixekkel u jagħmel bsaten fir-roti fil-kompetizzjoni għaliex dan ifisser li ċertu kumpaniji għandhom vantaġġi kbar, pożizzjoni vantaġġuża. Sempliċement għaliex huma qegħdin jagħmlu frodi. Għandna s-sistema karusel fejn għandna ċertu tranzazzjonijiet illi jsiru u ma fittizji u jkunu likwidati ħafna kumpaniji jagħmlu tranzazzjoni waħda biss u jiebu, jisparixxu u jistabilixxu ruhom lilin mill-Unjoni Ewropea. Bat għandna prodotti tal-massa bħal prodotti bħal karburant fost l-oħrajn u frodi fuq dawn it-tip ta' prodotti huwa komuni immens. Huwa diffiċli li neħilsu minn dan il-frodi u rridu l-isforzi tagħna fuq l-iskala Ewropea. Jiena nemmen illi hemm xi modi ta' kif aħna nistgħu niġġieldu dan ir-reat partikolari. Il-vat reversibli aħna applikajnija fil-Polonja fuq prodotti u kummerċ eh, fuq prodotti tal-metal u l-iskala ta' frodi naqset immens. Aħna irridu naraw li kunem komunikazzjoni tajba dwar it-tranzazzjonijiet li jisiru meta wieħed joħroġ b'fattura b'invoice irid jinnotifika lill uffiċċju fiskali. Imbagħad in-netwerk kollu kemm hu ta' uffiċjali tat-taxxa għandhom jiġu marfa. Bekk nistgħu iva niġġieldu il-frodi wieħed għandu jirreġistra kumpaniji illi huma involuti f'tranzazzjoni kummerċjali Għanna eżempju tajba ħafna mir repubblika Ċeka, ma nafx jekk xi kollegi mir repubblika Ċeka hawnhekk preżenti forsi jistgħu jaqsmu magħna l-esperjenza tagħhom f'dan is-suġġett għaliex dan ikun ta' siwi għalina wkoll il-koll. Is-Sur Marini. Tixtieq tikkummenta? Għax naf li kellek ħafna aktar xi tgħid. Grazzi tassew, Sinjora President. Meta jiena tajtek ir-riżultati tal-kontrolli li aħna għamilna fi Franza f'termini ta' kummerċ elettroniku, jiena kont qed nitkellem kont qed nindirizza lill kummissjoni Ewropea għaliex jiena nemmen li sabiex isir progress f'termini ta' kontroll u sabiex innaqsu it-telf f'termini ta' tul mill-vatt huwa fundamentali li aħna nindirizzaw il-kwistjoni ta' leġislazzjoni komunitarja dawn huma żewġ proposti illi aħna għamilna. Żewġ proposti ewlenin li ndaħlu sistema ta' skambju awtomatiku ta' tarif fost l-autoritajiet ta' dwana u fost l-operaturi online u l-operaturi ta' merkanzija express u bil-posta kif ukoll is-sistemi ta' pagamenti li jiġu użati fuq l-internet. It-tieni proposta kienet dik illi ndaħlu charging tal-vat minn ras il intermedjarji intermedjari tal-pagamenti ikunu responsabli għal likwidar u għal ġbir ta' din it-taxxa. Jina xtaqt nisħaq dwar din il-proposta għaliex naturalment l-ebda stat membru individwali ma jista' japplika dispożizzjonijiet bħal dawn jekk dawn ma jkunux konformità mal leġiżlazzjoni attwali li hija fisseħ fl-Unjoni Ewropea. Għal din ir-raġuni, President, jiena kont qed nittama li aħna forsi nistgħu niddiskutu dawn l-ideat. Meta aħna nesħu dwar l-importanza ekonomika tas-settur il-beħ minn bot minn distanza fi Franza, hija xi ħaġa illi tintuża minn tnejn fuq kull tlet ċittadin Franċiż qed nitkellmu dwar 45 biljun euro involuti. U 25 biljun minn dawn japplikaw għal prodotti fiżiċi. Jekk ma nirranġawx il-leġislazzjoni tagħna aħna nistgħu nagħmlu dak li rridu fir-rigward tal-kontrolli iżda l-avvanzi teknoloġiċi ser jikkompromettu ħidmitna u id-dħul budġetarju jintilef kemm fir-rigward ta' pajjiżna kif ukoll fir-rigward tal-Unjoni Ewropea. Ivo. Is-sur Beneshi jixtieq jintervjeni?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 għal-affarijiet Ewropej fil-Parlament ta' Repubblika Ċeka u minnix responsabbli mod dirett mill-politika tat-taxxa iżda nista' naċċerta lil kollega illi l-Gvern ġdid ta' Repubblika Ċeka li qed jissawar bħalissa nittama illi dan jinħatar mill-Parlament l-aktar fis possibbli huwa lest illi huwa determinat illi jżid ġlieda tiegħu kontra l-frodi b'mod partikolari il-frodi ta' taxxa diretta fuq l-alkohol. Il-Pulizija fir-Repubblika Ċeka diġà rnexxiela tikseb ħafna fil-ġlieda tagħha kontra il-frodi fit-taxxa fis-settur tat-taxxa tal-konsumatur. Għalhekk aħna qegħdin sebajnejn fuq din il-kwistjoni, għalhekk jiena nassumi forsi żbaljat. illi inti xaġa li tisma minn għanna u dannu da kollu li kelli xinejt, grazzi. Jena kelli xie mistoqsijiet li l-kommissjoni, forsi kommissjoni Teji ruħa għalli tkun tista twieġeb. Naddi l-kelma li Surjanos Feres għal oħra illi għandu xi kummenti oħra xi Grazzi ta' sew, Sinjora Presidenta, li għaddejt li l-kelma. Minnaħa jiena nixtieq ngħid illi jiena naqbel mal-proposta illi għamel is-Senatur Marini. Ma rridux nindirizzaw biss il-kummerċ u il-beħ online imma irdu naraw u koll l iskambi awtomatiċi fost l-autoritajiet u l-istati membri u part integrali minn dan kollu għandha tkun illi l-istati membri għandhom ikollhom aċċess għad-dejta li hija maħżuna fi stati membri oħra dwar din il-vat. Għalhekk naħseb li jidher bitċar li naraw is sistema tal-computers fi stati membri tagħna din fija aktar data mill-ammont ta' data li hemm skambju tagħha bħalissa u minn l-ammont ta' data illi huwa aċċessibbli minnaħa tal-istati membri. Na naqbel mal-kollega tal-Polonja l-esperjenza tagħhom jiena nista' naqbel magħha fl-Ungerija kellna l-istess esperjenza dwar dak illi inti kont qed issemmi. Jiena nemmen li importanti immens illi aħna għandna nwettqu evalwazzjoni konġunta tal-ispejjeż reversibbli u l-esperjenza tagħna dwar din is-sistema ta' reverse charge. Jekk naraw dan fil-kuntest tal-Polonja u tal-Ungerija u nerġgħu ndaħlu dawn il-charges fuq ċertu prodotti u mbagħad naraw b'mod konġunt x'ġara x'riżultati kellna x'kien l-eżitu ta' dan il-reverse charge fuq il-prodotti ta' metall. Naraw ġara fl-Ungerija, mbagħad naraw ġara fil-Polonja. Wara nkunu nistgħu naraw x'riżultati kellna f'termini ta' frodi għaliex jista' jkun illi l-frodi jgħaddu jgħaddi sabiex jitwettaq fuq prodotti oħra mbagħad wara li indahlu l-reverse charge. Din il-prassi għandha tkun waħda ġenerali, aħna għandna għab fi bnadi oħra wkoll. għanna naraw x'inhuma l-atturi fis-suq għaliex dak li rridu nagħmlu huwa illi natu titwila lejn il kustjoni ta' tħul fis-suq jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar imprenditur individwali jew kumpaniji dan il-punt għandna nistudjawh. Aħna nistgħu naraw l-esperjenzi tal-istati membri differenti u forsi ndaħlu l-esperjenzi tagħhom fih dan il-leġiżlazzjoni fuq livell Ewropew. Iva, kif kont qed ngħid qabel jiena għamilt rapport matul il-Parlament illi matul il-leġislatura li għaddiet fejn rajna ma l-alternattivi għaliex ħafna stati membri jużaw il-mekkaniżmi ta' ħlasijiet reversibbli għal materjali vulnerabbli u prodotti vulnerabbli. Ja diffiċli li din titwettaq jekk naplikawa għal kollox, imma fil-kuntest ta' frodi ta' tip karusell jiena ma nafx jekk issa li għandna sistemi kompjuterizzati u din il-ħtieġa illi nagħmlu skambju ta' informazzjoni forsi nistgħu inneħħu il-kwistjoni transkonfinali u konna bħal clearing house. Din it-teknoloġija mhijiex disponibbli sabiex nimlew vojt kbir li għanna. Il-kwistjoni li tqajmet mill-kollega Franċiż problemi fuq il-merkanzija jekk aħna nibdew nżidu il-kontrolli ta' dwana tant li siru intħil. Mela allura aħna nkunu qegħdin niksru il-ċaqli liberu tal-prodotti u hemmhekk tinħoloq problema, problema fuq valur fundamentali. Iżda aħna rdu noqogħdu attenti illi jinġabar l-ammont ġust ta' taxxa. Il-Kummissjoni tlabta biex twieġeb għal mistoqsijiet tagħna dibattitu li jmiss jibda biss fl-10 u kwart u għalhekk jekk tixtiequ tarġgħu titkellmu jew tintervjenu għamlu li sinjal jew inkella ibatuli il-karta l-intervent, il-Kummissjoni. Merci, madame. Grazzi ħafna, grazzi, Signora President. Nixtieq jiena nati xi tuġibiet għal mistoqsijiet li tqajmu. Qed nitkellmu aħna dwar l-ekonomija diġitali. Din l-ekonomija fija żewġ ferrat. Is-senatur Marini kienet jitkellem dwar dan għandek is-sitwazzjoni fejn eh, hemm min jordna il-prodotti fuq l-internet u mbagħad ikun hemm forniment tal-prodotti mbagħad hemm problemi bil-bejħ eh, b'distanza u l-istati membri rari li jkontrollaw għam dawn is-sitwazzjoni. bat għandek dawk il-prodotti ġejn minn pajjiżi terzi fejn stal eh, servizzi doganali sabiex jikontrollaw għam dawn il-prodotti ovvjament vera diffiċli li verifika u jikunem verifiki ta' dan il-dawn il-pakketti iż-żar il 10 miljoni ta' dawn il-pakketti jindbatu kull jum. Il-Kummissjoni xarrejn ilu nedit starri ċet nistennew il-rizultati li ħajħorġu iktar tard din is-sena, forsi se nistennew li se jkollna leġislazzjoni. Jista' jkun hemm ħafna frodi fejn hemm kumpaniji li jitwaqfu fi pajjiżi terzi u mbagħad dawna ifornu pakketti ta' valur baxx taħt ġifiri l-level eh, ta' dwan għandek DVDs u CDs li jiġu forniti fl-Unjoni Ewropea mingħajr ħlas tal-vat u qed nitkellmu dwar xi ħaġa legali għax hemm eżenzjoni hemmhekk dirga ġifiri rridu naraw jekk għannix aħna nakku din l ezenzjoni ta' 20 euro. Kif nistaw nakwa din l-eżenzjoni? hemm il-proposti li saru minn senatur Marini, ovvjament għan istudjawam dawn il-proposti jekk tista' tkun soluzzjoni il-ġbir mela tattaxa fuq il-post, forsi nistgħu ninkludu l-intermedjarji u dana jista' wasal għal problemi u t-tieni parti tal-ekonomija digitali aħna li qed insejħula servizzi digitali fejn in meta inti tniżżel programm mit-television jew wieħed elettroniku jew servizz elettroniku jew inkella film hemm ħafna regoli li ħajjitlu fis-seħħ mill-ewwel ta' Janar tal-2015, ġifieri taxxa fejn jgħix il-konsumatur mbagħad kien hemm eh, bil fl-2008 fejn eh, kien hemm fażi transitorja ta' 8 snin pjuttost eh, twila imma dan qed jitlob għall-implementazzjoni ta' odda li għandha x'taqsam mal-internet u kif diġà smajna li l-Lussemburgu għenata derroga sabiex huwa jħares l-aspetti fiskali u eh, pala l-pajis individuali u jekk qed nitkellmu dwar ħafna liq eh, mill-vat ġifiri eh, mit-telforo u aħna waqqafna one-stop shop u għall-ewwel darba fl-istorja tal-VAT fuq livell Ewropew l-Istat membru se jiġbor il-VAT għal Stat membru ieħor għalek l-istat membru fejn il-bejjieħ ikun stabilit dan se jiġbor il-vat għall-istat membru fejn jiex il-konsumatur aħħari. Għallu il-darba se din il-ħagġa se tinkiseb fuq livell Ewropew, imma mbagħad irridu naraw u najdu x'nistgħu nagħmlu bi pajjiżi terzi bħalissa għandna din l-iskema waqfa waħda għal pajjiżi terzi imma skema li taħdem għabbażi volontarja imma hemm ftit kumpaniji biss li nizlu isimhom u hemm ħafna viżjoni ta' taxxa meta prodotti ġejjin minn pajjiżi terzi fejn hemm bejja li jitwaqfu fi pajjiż terzi li jagħtu servizzi elettroniċi mingħajr ma jħallsu il-VAT tal-Unjoni Ewropea u hemmhekk aħna tinfasslu mandat għall-negozjati mandat li batna lil kunsil ħalibek nistgħu nibdew ninnegozjaw ma' pajjiżi terzi speċjalment mal l-imsiħba bal prinċipali tal-Unjoni Ewropea dak li xtaqt ngħid jiena dwar l-ekonomija diġitali u l-kwistjoni l-oħra għandha xtaqsam mal kooperazzjoni u l-frodi il-progress diġa sar aħna nemnu fil-Kummissjoni li l-Istati membri għandhom loddot legali diġa sabiex jiġġildu b'mod effettiv kontra il-frodi fiskali imma illużjoni jekk ħatasib li eh, stat membru wahdu jista jidġilet kontra l-frodi, il ħagġanda għandha tkun intrakomunitarja hemm lista ġifiri legali imma diffikultà li bux dejjem hemm rida mill-istati membri sabiex jikoperaw aħna waqqafna struttura Eurofis kili ħat permetti skambju iktar rapidu ta' informazzjoni bejn l-istati membri ma' din il-ħagġa ma' mux dejjem ħadmet u għalek irridu ntejbu aħna l-kooperazzjoni imma hemm ir-responsabilta inizjali tal-istati membri l-Kummissjoni qed tagħti l imma sta l-istati membri sabiex jużawhom u, u punt li tqajjem dwar ir-reverse charge. Iva hemm il-frodi karusell fl-Unjoni Ewropea u din il-frodi edha mek minħabba b'mod partikolari eżenzjoni fuq it-transazzjonijiet intrakomunitari li jissegwu tassazzjoni interna mbagħad possibilità l-frodi u għalhekk li l-Kummissjoni reset komunikazzjoni appoġġata mill-Parlament Ewropew li dejja li nerġgħu nħallsu lejn it-tassazzjoni tal transazzjonijiet intrakomunitarji aħna nasbu li s-sistema tal-reverse charge tista' tkun effettiva f'xi każijiet imma mhux qed nitkellmu dwar xi ħaġa li tista' tkopri kull każ għax din is-sistema tal-reverse charge tista' twassal għal iktar problemi għax Umbat, l-istat li huwa rip l-użu aħħari ħaj jkollu bżonn jerfa' responsabilta sabiex jix sabiex jiġbor it-taxxa. Fl-Istati Uniti huma japplikaw taxxa fuq il-beħ għal beħ aħħari imma il-livelli ta' frodi fl-Istati Uniti huma bejn 30 sa 40 fil-mija. U għalek eh, ma nafux jek dina xaħġa iktar effettivi għet naħsbu aħna dwar reġim iktar definitiva tal-vat u għet naħdbu ma l-istati membri ma 40 espert li għet jgħatu pariri l-Kommissjoni u għet nistudjaw il-possibiltajiet differenti. Aħna naħsbu li sistema tal-komunità tal-vat li twaqfet fl-1900 79, ġifir xaħġa li twaqfet xi 40 sens sena ilu, ħaġa li ma dix tapplika l-lum il-ġurnata, jridu naraw kif il-kummerċ, il-kumpaniji jaħdmu issa u rridu nistudjaw l-amministrazzjoni elettronika ma ma nixran fuq livell Ewropew. Jekk aħna nqablu l-affarijiet ma' pajjiżi terzi, aħna qegħdin lura. Mbagħad hemm problema oħra hemm sistema tal-VAT li ġiet adottata fl-1967 minn seba stati membri u issa eh, illum il-ġurnata rrid ikun hemm 28 stat membri rridu jaqblu fuq din is-sistema l ġida tal-vatu dan huwa ostaklu ieħor għalhekk aħna qed inresqu proposti qed inresquhom lill-Kunsill huwa diffiċli li ikun hemm qbil unanimu u dwar il-dikjerazzjoni standardizzata ta' dikjerazzjoni uniformi tax fiskali ma naqblux aħna mas-Senat Franċiż li eh, għajmu l-punt dwar il-prinċipju ta' sussidarita imma servizzi legali tal-Kunsil ħarġu bi opinjoni pozittiva u ma tjajdu li l sussidarita mux mhix affettwata imma jista' jkun hemm kwistjoni ta' kawża u effett huma dikirazzjonijiet fiskali iktar eh, komplikati iktar mal-level ta' frodi tal-vat ikun oli u hemm differenza bejn id-dħul differenti u għalek ħafna komplessità fis sistemi tal-vat u dan għati perikola il-frodi Sur Jensen l-MP Danis tkellem dwar sempliċità ta' sistema Daniza brata unika ta' vat ġifiri rata ta' 25% u rata zero fuq il-gazzetti ġifiri ħaġa ferm sempliċi u rridu naħsbu dwar din il-kwistjoni u rridu naħsbu dwar il-kwistjonijiet ma li għandhom xasma l-istati membri individwali iktar ma tkun komplessa il-sistema iktar ma il- frodi ħajkun oli. Grazzi ħafna, issa miktar kellima li jishtuq jitkelmu, issa nishtiq naddi l-mikrofonu l-Alexandra Palikopoulos għax jishtiq intervjeni. Grazzi ħafna, President. Membri, mela dwar il-VAT. Iva, din il-kwistjoni għet t-reprezenta Iva eh, ħafna eh, tħul għal l-istati membri, imma ħafna regoli li għandhom xasuma l-istati membri differenti. U dawn il-kwestjonijiet eh, transkonfinali jamlu diffiċli il-vat, hemm dan il-karattru eh, komplikat, proċeduri differenti hemm il-konsegwenzi u kol minħabba per eżempju il-għada ekonomika u l-krizi eh, laqtet l-ekonomiji differenti u kienem tal-bitsa biex din ir-rata tiżdiet imma eh, il-liħ ta' ċittadini naqas f'dawn l-aħħar snin u issa hemm eh, trasferiment eh, lejn dawn it taxxi diretti pal vat u pajjiżi pal Greċja iddeċidew li dawna jżidu dawn it-taxxi indiretti pal vat imma hemm tnaqis fil-konsum skont xi studji li saru mill-Kummissjoni Ewropea għal dak li għandu xjaqsam mal-vat fil-Greċja, qed nitkellem dwar 10 biljun euro u fl-Unjoni Ewropea ma il-medja iktar minn 200 biljun fis-sena u jiġifieri l-fatt li ħanimxu lejn dawn it-taxxi indiretti kemm fil-Greċja kemm fil-Unjoni Ewropea kollha kemm dan joħloq iktar piżijiet għal kumpaniji u diffikultajiet tal-istati membri u dana nistaw naraw u kol u naraw ħafna skambi ġifiri intrakomunitari ġifiri fejn li tkunem koordinazzjoni ta' sistemi fiskali li huma kompletament differenti minn xurxin ġifiri mela l-adozzjoni tal-regoli komuni u b'mod ċar sabiex ikunem reġim wieħed fl-istati membri din il-ħaġa tista' tgħin il-ħafna stati membri sabiex jisolvu dawn il-problemi li jeżistu u dana jista' jnaqqas ukoll l-ispejjeż tal-applikazzjoni tal vat u tajp li jkun hemm strutturar mill-ġdid ta' dawn it-taxxi pereżempju eżenzjoni tal-ħlas għal raġunijiet kulturali, soċjali, dawna iva jiridu jiġu evalwati, ma rridu nifmu u kol kif dawna jistaw jinteressaw il-prodotti u servizzi li, li Eh, dawn rridu jikonforma ma' kriterji partikolari. Il-proposta tal komissjoni għall-adozzjoni ta' dekorazzjoni uniformi tal-VAT li bħalissa l-Ministeru tagħna jeżamina dan jista' jwassal għal tnaqis tal-ispejjeż għalhekk mela titjieħ tal-budgets eh, tal-Stati membri u ukoll eh, ikun hemm iktar ħila għall-kumpanija u tajjeb li jkun hemm dikirazzjoni annwali tal-vat li tiġi preżentata din l-ħaġa diġà nagħmluha fil-Greċja u l-Greċja favur l-applikazzjoni tal-vat. Ah, Ġifieri għal fuq il-punt ta' oriġni. Ma jista' jkun hemm entitajiet intermedjarji pal banek pereżempju, għalli bekk ikun hemm iktar vatt għas-settur pubbliku. U l-Greċja provat tissimplifika il-koġiċi tagħha fiskali bluzu ta' pereżempju applikazzjonijiet fuq l-internet u l-Greċja ħolqot sistema lek elettronika sabiex ikun hemm interkonnessjonijiet bejn l-uffiċċji fiskali sabiex ikun hemm tnaqis ta' riskju. U aħna smajna wkoll ehm, Nis jitkellmu dwar l-Eurofisk u l-Greċja qed taħdem fl-imkien ma l-Eurofisk iva bi diffikultajiet li nistgħu nil magħhom maħħom ta' din il-proċedura, imma li nistgħu ngħidu b'mod ċar bħalissa hemm ħtieġa hemm ħtieġa sabiex nagħmlu riforma tas-sistema tal-VAT attwali aħna diġà għamilna dan fil-69 u rridu namlu sistema iktar effiċjenti bi proċeduri komuni għall-istati membri kollha sabiex umbat nistaw neġildu kontra il-frodi fiskali. Din il-ħagġa seħħet propja fl-1979. U mux qed nitkellmu biss dwar ġustizzja fiskali, imma qed nitkellmu dwar xi ħaġa li għandha e, importanza vera u importanti li ċittadini wkoll jipparteċipaw f'dawn il-politiki differenti li għandhom ma, xaqsmu għattaxa. taxxa ħafna. Okay, I've got... Grazzi ħafna, għandi karta oħra, għalek jina se nitlob l-sur swera. Ma nafx eh, fejn. Poġġab edha qeda sur swera. Ħanna dilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, l-odwa tajba. Jiena nixti ninformakom dwar is-sistema tagħna fl-Estonja, is-sistema tagħna tal-VAT permessi dan is-sistema l-eżenzjonijiet huma baxxi ħafna u nużaw l-iktar il level standard. Is-sistema tagħna simil ħafna l dik Daniża. Imma il teżisti diskrepanza jew qabża fil-sistema tal-vat u rridu aħna naħdmu fuqha. Jiena xtaqt insaqsi mistoqsija fil- fil-green paper jeżistu modelli differenti dwar kif nistgħu niġbru aħjar il-VAT. Modell minnom jitkellem dwar il-frat li l-informazzjoni dwar il-fatturi tinadda ek dak il-ħin Il-gvern Estonjan qed jantiċipa mudell fejn f'kas fejn l ammontu huwa iktar minn 1000 euro mela l-informazzjoni tingħadda b'mod elettroniku lill-awtorità tat-taxxa. Għalhekk jiena nix nkun naf fej waslet il-Kummissjoni bl-istudji tagħha qed nitkellmu dwar iġifiri dawn it-temi fil-Green Paper dwar l-effiċjenza ta' dawn il-modelli. U nishtiq nkunna naf jiena xinkiseb qed nitkellem dwar l-aċċess l istati membri għad-data li hija maħżuna fid-databases ta' stati membri oħrajn Jiena qed nitlob dan peress li il-gvern tagħna, il-gvern qed jipprova jippjana dan il-mudell għalhekk jiena nixtieq nkun naf fej waslet il-Kummissjoni b'dawn l-istudji u x'effiċjenza hija mistennija fadal li żewġ kelliema Diġa għaddejna l-mikrofon l-Komissjoni ma nafxej jekk se nirċivu statwerġiba il-kol kemm aħna interessati f'dan l-iskambju ta' informazzjoni u l-komunikazzjoni attwali. Sir Beresh, inti tixtieq terġa' għax naħseb li dan is-suġġett huwa interessanti għalik ukoll. Żewġ kummenti nixtieq nagħti tweġiba l-kummenti li saru mill-Kommissjoni inti titkellem dwar problemi ta' prinċipju brabta ma' sistema ta' reverse charge. Iva nista' nifhem jiena ma ma nistgħux aħna naqbżu l-fatt li dawn ir-reverse charges dina għodda prattika u ila pratika sabiex twaqqaf il-frodi tal-vat u hemm kontradizzjoni bejn il-prinċipju u l-prattika u dinha tista' twassal għal differenza u tieni punt nixtieq jiena nagħti tweġiba kumment li inti għamilt meta bdejna nitkellmu dwar il-moviment liberu ta' prodotti fl-Ewropa u fil kasta ta' ċertu prodotti aħna iva se nikkontrollaw il-movement ta' xi prodotti partikolari f'pajjiż partikolari jekk inti eh, tħares lejn il-qliq mill-vat tistgħu tara il-frodi ta' xi 10% ta' dawn il-prodotti. Jiġifieri aħna mhux qed nitkellmu dwar il-kontrolli tad-dwana jew xi restrizzjonijiet fuq il-moviment liberu tal-prodotti Mbagħad nitkellmu dwar l-intraċabilità ta' dawn il-prodotti ħalli nistgħu nikkontrollawhom u nistgħu bekk innaqsu dan il-fenomenu li għandu effett vera negattiv fuq l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Jose Marini, Signora President, xtaqtina nirringrazzja r-rappresentanza tal-Kommissjoni għall-informazzjoni kollha. Din l-informazzjoni kienet speċifika u ta' valur u s-suġġett li qed niddiskutu aħna bħalissa tema li jiena naħseb li jopera kwistjoni tipika fejn id-dibattiti bejn il-parlamenti nazzjonali u Ewropej huma utli, anzi huma vera essenzjali peress li qed nitkellmu dwar qasam fejn eh, hemm il-leġislazzjoni tal-komunità involuta li trid tiġi applikata fuq livell nazzjonali U għet naraw ħafna situazzjonijiet speċifiċi li rridu naħdmu fuqhom nistgħu nanalizzawhom, nistgħu nikorreġuhom. Għalhekk jiena jiena nixtieq li eh, b'xi mod wara diskussjonijiet li aħna kellna dalodu li nżommu aħna rabtiet ġifiri li nżommu nkomplu nitkelmu dwar dawna, rridu nitkelmu dwar kif nistgħu ntejbu l-leġislazzjoni, kif nistgħu ntejbu l-kontrolli wkoll. Jiena naħseb li rridu nkomplu aħna bid-dibattiti bejn il-kumitati relevanti fil-Parlament Ewropew dawk nazzjonali x'jiena naħseb li għabbażi ta' dawn id-diskussjonijiet li vera nistgħu aħna natu ħajja l proċess interparlamentari mingħajr ma jkun hemm xi tip ta' kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kompetenza. Iva, nafu fejn qegħdin ir-responsabiltajiet, fejn ħajjaqgħu dan ir-responsabiltajiet. U ovvjament jiena vera lest u kontent li nidiskuti fiktar dettal il-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dikerazzjoni unika nista' nifhem jiena lan, ġifiri li kunem simplifikazzjoni ma xorta wahda naffjena li jekk nimxu minn 26 qasam ta' informazzjoni dak li għanna bħalissa fi Franza għal ħames qasma ta' informazzjoni dan ħajfisser li ħajkun hemm ħafna inqas informazzjoni disponibbli u jiena naħseb li dan jista' jagħti iktar possibiltajiet għal frodi u għalhekk aħna għażilna li l-approċ ta' sussidarieta jieġi għaddata press li nitkellmu dwar xi ħaġa ġdida tip ta' esperiment jiena lest li niġi konvint jekk hemm argumenti tajbin favur id-dekerazzjoni unika bil-numru mnaqqas ta' smit ta' osma. U nixtieq ngħid li l-kollega tagħna Daniża ġifieri li din is-sistema ta' 0% u 25% sistema li tinstema pala waħda vera perfetta sistema b'saħħitha u tajba għal finanzi pubbliċi u mhux il-sistema f'pajjiżi mhux bil-fors sistema mhux ġusta l kemm hemm min jaħseb hekk eh, l-approċċ se jkun iktar flessibbli, possibbli li nifukaw fuq il-kunċetti ta' finanzi pubbliċi jiena dejjem lest li nisma' dwar l-affarijiet li qed isiru fid-Danimarka wkoll. Grazzi ħafna, Iva, issa mela speċjalna l-ħin u eh, dan id-dibattitu kien wieħed eh, li tal-frott kien pozittiv jekk forsi l-Kummissjoni tixtieq eh, tibatilna bil-miktub xi tweġibiet taqqa ġifieri dwar l-istudju tal-informazzjoni transkonfinali nistgħu aħna mm, naqsmu dan qasmu din l-informazzjoni lill-membri u Naħseb li dina xi ħaġa li għandna bżonn nesplorawha waqt il-mandat li jmiss jiena ninstab ċerta li tafu li kellna ħafna iktar leġislazzjoni b'dan il-komitat fuq dan il-mandat ma tajb li jkollna test għax xi kultant ikollna gruppi ta' ħidma fuq suġġetti partikolari u mhux impossibbli li jkollok grupp ta' ħidma ta' taxxa mbagħad inti tkun tista' eh, ikollok diskussjonijiet permezz tal-videokonferenzi li eh, jistgħu jinkludu u koll il-parlamentari nazjonali tana jena naħseb li dawn maffariet, affarijiet speċjalment li jekk inti tkun fil-bidu tixtieq li jkun hemm l-iskambju ta' informazzjoni għalli bekk jista' jkun hemm involviment minna ħatijak, ovvjament inna xaħġa li tista tistudja, jina mux ħankun l inni niħuħsib, ma forsi segretarjat jista jiftakar dan u l-komitat il-ġdijt jista jgħamil segwitu mbagħad Issa nistgħu naddu għal għattini sessjoni tagħna iġifiri dwar il-konsolidazzjoni fiskali u r-riformi strutturali l-iskambju tal-aħjar prattika u kif tafu eh, l-istħarriċ annwali ta' tkabbir tal-2014 dan identifika eh, prioritajiet sabiex ikun hemm konsultazzjoni favuri tkabbir sabiex ikun hemm promozzjoni ta' tkabbir u kompetitività sabiex nimmodernizzaw l-amministrazzjoni pubblika li stati membri ħajjiġu mitluba sabiex ikomplu jimplementaw l-riformi strutturali sabiex jikonsolidaw il-finanzi pubbliċi waqt il-ċiklu semestru li jimmis u importanti li um, nifmu li fil-bidu ta' dan il-ċiklu semestru kif iktar riformi strutturali jistaw jisiru flimkien ma' mużuri oħrajn sabiex ikun hemm żieda tal-appoġġ politiku totali kif l-Unjoni Ewropea kollha kemm tista' tagħti iktar inċentivi l-istati membri sabiex dawna jieħdu riformi dwar il-konsolidazzjoni fiskali u kollu xtib ta' metodologija tiżist sabiex nidentifikaw infiq pubbliku mhux effiċjenti li l-ewwel jista' jiġi implementata l-implementazzjoni ta' konsultazzjoni fiskali u fejn jizistu l-aħjar prattiċi fl-istati membri. Jiena naħseb li rrid ikollna aħna bidla tal-kellima fuq il-pjattaforma, bidla fil-panel. Kulħadd jagħtawnek? hawnhekk? forsi għanna nieħdu waqfa ta' xi eh, żewġ minuti tlieta sabiex norganizzaw ruħna għaw fuq u nixtieq jiena nitlob lil dawk minnkom li tixtiequ titkellmu sabiex tibatu mill-aktar fis possibbli il-karti tagħkom sabiex titkellmu jew karta bajda jew waħda roża għalhekk ejja mela norganizzaw ruħna għaw fuq eh, żewġ minuti, tliet minuti, mbagħad nistgħu nibdew bid-diskussjoni tagħna. Grazzi. Okay, so now let's get on with our exchange of best practices. There is coffee outside for those that want it. Signori, min irrit il-kafe barra, nkomplu bil-laqa tana. Nilqa lis-Sinjura Cora Nivenhausen, skużani tal-li pronunċejt Hazin ismek mill-Kamra reprezentanti rappreżentanti Olandiżi u il rappreżentant mill-Kungress Spanjol ta' Deputati. Huma ser jibdew billi jatuna xi eh, opinjonijiet fuq uh, eh, l-esperjenza tagħhom dwar dan. Grazzi, Signora President. U għara periodu ta' ħames snin bil-tkabbir negativ jew limitat, il-situazzjoni eh, jisa qed tinbidel. Prognozi ekonomika tal-istituzzjonijiet juru um, sinjali tal-kupru għall-Unjoni kollha kemm Dan l-irkupru irrid irridu nieħdu ħsiebu. L-Istati membri irridu jgħodu attenti għal budgets tagħhom u jsaħħu l-ekonomiji tagħhom. L-Istati membri kollha għandhom il-karatteristika speċifika tagħhom kieku fuq l-isfidi tagħhom il-rkupju tal-ekonomija Ewropea għandha bżonn ta' soluzzjonijiet apposta għal kull stat membru. M'hemmx soluzzjoni waħda li tapplika għal kulħadd. Ċittadini Olandiżi ħossu wkoll il-konsegwenzi tal-kriżi finanzjari. Il-qatt fl olanda hija għall istandards tagħna għolja. Ukoll L-Olanda qed tara li hemm popolazzjoni li dejjem tixjieħ li tista' twassal għal problemi fuq medda twila ta' żmien jekk ma jsirmux riformi fir-rigward pereżempju ta' sistema tal-kura tas-saħħa tagħna. Irridu wkoll nittrattaw problemi tal-prezzijiet għolin tal-housing u id-dejn tagħna qed jiżdied kif ukoll l-interest expenses Nabżon ta' riformi biex ikunu nistaw ikonna dispozizjonijiet pubbliċi sikuri. Riformi huma eh, um, ta' importanza kbira ċittadini, għal-ħajja ta' ċittadini għal-stantu għal-wol tagħna bħala politiċi nispjegaw li ċittadini għalfejn dawn ir-riformi eh, daqsxejn ħorox huma ta' tajbin għalihom. Irridu niksbu l-appoġġ ta' ċittadini għal dawn ir-riformi tant meħtieġa. Nishtiq naqsam ma'kom l-aħjar żewġ prassi tagħna il-ftehimiet eh, eh, wisa u deċentralizzazzjoni aħna fl-Olanda għamilna ftejmiet bejn il-gvern, il-parlament, l-impjegati, minna ħaddem u l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili. Dawn il ftejmiet huma dwar riformi tal-pensjonijiet, servizzi soċjali, housing u l-kura tas-saħħa. Aħna provajna nilħu bilanċ tajjeb bejn appoġġ u jisa riformi, il-pasta riformi u l-istabilità ekonomika. Tini ħaġa, aħna fejn possibbli provajna li konna riformi li jsiru fuq l-iktar livell eh, pubbliku baxx eh, u mm, ma jiġux affettwati ħażin iċ-ċittadini. Per eżempju, l-eżekuzzjoni ta' sistema l-ġdida tagħna tal kura ta' zaza hija diċentralizzata fuq livell ta' municipalitajiet. Dan jista' jassigura li fir rigward tal-iżvilupp ta' tfal tagħna fatturi bħal pereżempju l-housing, l-edukazzjoni, sigurtà, sport, dawn jittieħdu in konsiderazzjoni mod tajjeb. Il-municipalitajiet ser ikollhom ukoll responsabilità fuq l-eżekuzzjoni tal-politika eh, ta' kura fuq medda twila ta' żmien għaliex dawn huma huma jistgħu jiġġudikaw jekk il din lajnuna din kura hijiex meħtieġa. President permetti li nkompli fuq ir-rwol tal-Unjoni Ewropea biex tistimola la riformi. Is-suq intern Ewropew huwa fil-qalba tal-Unjoni Ewropea. Huwa ta' interess kbir għall-Olanda ħafna mix-xogħlijiet tagħna jiddependu fuq dan. Żminijiet tajbina l ewropa jfissru żminijiet tajbina għall-Olanda iżda minn naħa l-oħra kriżi ekonomika Ewropea tinħass mod dirett ġewwa l-Olanda. Għaldaqstant, maġġoranza tal-Parlament Olandiż iħoss li konverġenza finanzjarja ekonomika hija meħtieġa. Il-Kamra tar-Rappreżentanti Olandiża tħoss l-implementazzjoni tar-riformi għadha ta' kompetenza nazzjonali. Membri, stati membri individwali għandhom ikunu f'pożizzjoni li għamlu l-għażliet ta' politika tagħhom u jżommu f'moħħhom li dan huwa fl-interess tagħhom. Ukoll għall-aħħar Kunsill Ewropew Kamra ta' Rappresentanti eh, Olandiża tkellmet fuq il-koordinazzjoni ta' politika ekonomika kien hemm ukoll dibattitu fuq l-arranġamenti kontrattwali u wkoll possibilità għal mekkaniżmu ta' solidarjetà. Fidan dan il-kontest, il-Kamra ta' Rappresentanti Olandiża qed titlob lill-Gvern biex ma jaċċettax l-introduzzjoni tal-arranġamenti eh, eh, vinkolanti kontratwali f'abbażi ta' riformi u fir-rigward tal-mekkanizmu ta' solidarjetà aħna napprezzaw l-orjentazzjonijiet tal-Kunsill. Aħna nħossu l-mekkanizmi m'għandhomx ikollhom permettu li ma jkunx hemm partecipazzjoni, ah, m'għandhomx ikunu Income Equalization Tool u lanqas ma jkollhom impatt fuq l-MFF u jridu jirrispettaw is-sovranità tal-baġit tal-Istati membri. Aħna ser nistennew li jkun hemm iktar ehm, opinjonijiet mill-President tal-Kunsill Ewropew fuq dan is-suġġett biex bekk ikun iktar dibattitu dwarha. U minħabba issa eh, l-ħin eh, President nirringrazzjak għall-attenzjoni tagħkom u ħerqana biex nkomplu b'din id-diskussjoni il sur Vincenti Martini Puelte mill kongress Spanjoli kjoġbok. Offrezze de intervenir. Grazzi. Grazie ta' din l-opportunità li tajtuni biex nindirizza din il-konferenza. Nixtieq nirrifletti, nikkumenta fuq l-esperjenza ta' suċċess li kellna f'dawn l-aħħar snin Naħseb li huwa fundamentali li jkun hemm koordinazzjoni u approvazzjoni tal-politiċi ekonomiċi tal-pajjiżi differenti biex bekk ikollna koeżjoni ekonomika li tippermetti li jkun hemm il- iżamma u s-saħħa fl-euro. Il-kriżi enfasizzat li l-euro mhijiex xi ħaġa irreversibbli u iż-żamma tal-ewro jiddependi li niksbu bilanċ ekonomiku fil-pajjiżi tagħna. Huwa ta' importanza kbira li l-politika ekonomika żviluppata mill-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-poteri tagħha. U importanti li konna din il-politika ekonomika Ewropea iżda fl-istess ħin għandna bżonn ta' iktar koordinazzjoni tal-politiċi Ewropej ta' kull stat membru biex bekk nassiguraw li jkun hemm diżvilupp ekonomiku li huwa sostenibbli u il-politika ser ikollha politika kbira fuq eh, l-istati membri kollha u bżan f'maħħi jiena nħoss li din il-konferenza fuq il-governanza ekonomika hija ta' importanza kbira. Sam il-bidunet tal-kriżi ġewwa żona euro kemm l-istati membri tal-Unjoni Ewropea kollha kemm kif ukoll ta' żona euro ħadu miżuri differenti ehm, laħqu f'temijiet biex kunu jistaw jissaħħu l-Unjoni Ekonomika Monetarja u wkoll biex jevitaw kriżijiet simili fil-futur. Huwa meħtieġ li namlu progress permezz ta' koordinazzjoni tal-politika ekonomika u li ikun hemm supervizjoni unika tas-sistema finanzjarja. Irridu wkoll nimponu ehm, domandi simili għal entitajiet finanzjarji f'kull stat membru. Fit-13 ta' Novembru il-Kummissjoni Ewropea prezentat l-Annual Growth Survey tagħha li huwa il- punt satlu uffiċjali tas semestru Ewropew għal 2014 jistabilixxi ħames prijoritajiet li jiena naħseb li huma raġonevoli tajbin u huma triq tajba li għandna nsegwu però irridu nagħmlu iktar progress dan ir-rigward. Fi Spanja r-rispons għall kriżi li bdiet fl-2007 kienet li tadotta u tispandi l-infiq pubbliku kien hemm ukoll riforma strutturali biex ittejjeb il-kompetittività dan fisser li l-pajjiż ittieħed eh, f'sitwazzjoni ħażina b'deficit ta' 11% u deficit pubbliku li xi kultant kien ta' aktar minn 10% u wkoll kien hemm medja ta' 7% għal dak strutturali kif ukoll għat ehm, ir tal-qat li hija aktar minn 25% diffikultajiet tas-swieq finanzjari eh, u l-kriżi ta' dejn għamlet possibbli tiffinanzja l-ekonomija permezz tas-suq u dan wassal għal eh, risk premiums li huma insostenibbli. L-unika soluzzjoni għal din il-problema kienet pjan ta' ġustament ristret ħafna u mbagħad kien hemm eh, pjan f'Novembru tal-2011 li wassal għal maġġoranza kbira fil-Parlament li jappoġġa il-gvern mill-Partit Popolari. Kien possibbli li iżviluppaw id-dejn pubbliku b'mod tajjeb u kien tajjeb li eh, ikonna pjan li jintejbu l-kompetitivita tagħna. Fl-opinjoni tiegħi il-pjan ta' riforma trasforma is-suq tal-ħaddiema, is-sistema tal-amministrazzjoni pubblika suq tal-servizzi prodotti permettit ilna kolli saħu s-sistema finanzjera ta' ġewwa Spanja, e, permettiet ukoll Spanja biex tikkupra livelli tajbin kompetittivi permettitilna li nerġaw niksbu fiduċja miġdijt u problema ma diġ problema li stabilita ġewwa l-Unjoni Europea u fiż-żona il-prospetti ta' tkabir fl-2014 tiebu mod sinifikanti kif kien eh, kif intqal il-biraħ mill-IMF eh, Spanja ħallit wara il-reċessjoni u fl-aħħar kwart tas-sena kien hemm tkabbir ta' punt 3% u fl-2013 rajna tnaqqis tal qat 150.000 persura, ir-risk premium niżel imbinqas minn 200 Base Point li għax ħaġa qatt ma saħħet sa minn Mejju tal-2011. L-investiment barrani pratikament irdoppja u l-esportazzjoni Spanjola eh, għamet fuq tagħha bit kabbir ta' 6.2% fis-sena. Nħabba dawn l-esperienzi aħna nemnu li il-pajizi ta' zona euro irridu jagħmlu sforzi kbar biex jagħmlu riformi u dawn irridu jkollha jmorru fid-direzzjoni it-tajba. Aħna nemnu li irridu naqodu attenti ħafna l-konsolidazzjoni tal-budget u irridu nżommu ma dan l-obbligu biex id-deficit pubbliku iżom madwar 3% aħna nemnu wkoll li m'għandniex nibqgħu naqgħu fin nazba li nemnu li l-ewro wieħeda ser tigarantixxi bilanċ bejn tkabbir jew inkella żamma ta' eh, rati ta' interessi simili ħafna f'pajjiżi differenti huwa ċar li dan mhuwiex minnu. Fi Spanja aħna nħossu l-esperjenza tal-kriżi tkun ta' eżempju, tkun ta' talima meta niġu għal politiċi ekonomika iktar b'saħħithom iktar ristretti u jrid ikollna programmi ta' riforma iktar intensiva fl-istati membri kollha. Jien għal daqstant minix qiegħed nemmen issa li żona ewra manda l-ebda futur. Eh, jekk naħdu l-kol flimkien hemm potenzjal kbir ta' tkabbir u l-istat tal-welfare huwa fil-fatt element li jiġbor l-ekonomiji tagħna l-kol flimkien u jagħti sostenibilità għat tkabbir tagħna. Jiena nemmen li jekk il-politiċi Ewropej jistgħu flimkien jimxru qudiem fid-direzzjoni tajba ħna nkun nistgħu nikbru u nkunu waħda mill-żoni fid-dinja bl-iktar situazzjoni ekonomika tajba. Grazzi, issa nadil kelma l-sur Aleksandrus Demitsopoulos. Grazzi, President. ila sitt snin minn mendu faqqat il-kriżi finanzjarja u s-sitwazzjoni ekonomika ġewwa l-Unjoni għadha waħda delikata. Hemm ekonomiji ta' xi pajjiżi fi kriżi u f'xi pajjiżi il-qat hija iktar minn 11% u dik taż-żgħażagħ hija insostenibbli f'xertu pajjiżi. Hemm ukoll differenza fil-kompetittività bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar sena nofs il-Greċja kellha żieda fis-sitwazzjoni finanzjarja żdietet il kompetittività u wkoll irnexxiela tagħmel riformi fatta setturi. U għal daqstant, il-pajjiż, is-sitwazzjoni finanzjarja tal-pajjiż tagħna mill-2009-2013 hija huwa fil-fatt l-aħjar fost dawn il-pajjiżi f'din is-sitwazzjoni f'naqis fid-deficit ta' madwar 30% fil-rigward fil tal-GDP, tnaqqis fid-deficit ta' 9% fil-10, sa minn 2003 kien 0.3% waqt li l-pajjiż qed jara li ser ikun hemm tkabbir fil-GDP. Żewġ terzi tar-riforma fil-pajjiż ġa sar saru bċertu miżuri li huma kondiviżi bejn it-tnaqqis tal-infiq u tal- um, taħlas li jrid isir. Kien hemm riforma tas sistema tal-pensjonijiet bil tnaqqis fil-pensjonijiet ehm, l-iktar għal dawk għoljin b-40% u zida fletta tal-pensjonijiet. Fil-rigward tal-suq tax-xogħol għandna issa mekkaniżmu ġdid għal tnaqqis fil-pagi tnaqqis fil-pagi tal-settur pubbliku. Fir-rigward ta' riformi ġenerali aħna għandna tnaqqis fin-numru ta' persuni impjegati kif ukoll kellna riforma f'settur sanitarju permezz ta' għaqda bejn it-tmin it-tmin fondi tnaqis ukoll uh, fi kwistjonijiet sanitarji u tal-mediċini. kellna riformi f'dawn l-oqsma Eh, anka fil-qasam eh, ta' sigurta soċjali, anka s-sussidji soċjali u adottajna miżuri oħrajn għal persuni edha għal żmien twil. Għanna għafas imsaħħa għal kontrolli u għal sistema automatika ta' titjib meta situazzjoni ekonomika tkunx waħda tajba. Ovvjament l-lista twila ta' riformi li saru għanna per eżempju l-liberalizzazzjoni tal-servizzi eh, ta' trasport u x-professjonijiet oħrajn. Minkejja dan kollu aħna kellna konsegwenzi kbar kien hemm konsegwenza fir-riforma f'dawn is-snin kollha. u l-OECD qed qis lil Greċja bħala wieħed mill-pajjiż li qed attent ħafna għal dawn il-bidliet. Per eżempju, sa mill-2013 kellna sena ta' riċessjoni fil-pajjiż tnaqis kbir fil-GDP ta' inqas ta' iktar minn 25% bit-tnaqis ta' dħul fil-familji ta' 40% u żdiedet il-qad b'20% u fost il-qat iktar minn 60 fost iż-żaza iktar minn 60% ta' qat. Dan kollu jillimita eh, il-situazzjoni eh, għal-kumpaniji per eżempju, għal-imprizi għal daqstant ir-riċetta li nirrekomanda biex jerġa jissaħa il-budget ma teżistix. Dan kollu jiddependi mis-sitwazzjoni ekonomika jiddependu wkoll mill-pajjiż innifsu mill-xewqa tiegħu li jadatta ruħu għal riformi politiċi. Huwa importanti li kull pajjiż ikun jista' idur lejn l-austerità ekonomika u jeleb l-izbilanċi soċjali billi tejjeb l-infrastrutturi tiegħu u wkoll itejjeb il-kundizzjonijiet ta' kreditu iżda l-iktar ħaġa importanti hija din punti speċifiċi ta' kull pajjiż. Kull pajjiż għandu id-DNA tiegħu li ma jistax jinjora u l-Unjoni Ewropea bil-politika taħħa tista' tikkontribwixxi biex tgħin lil kull pajjiż li jerġa' jmur lura għad kabir u għal ħolqien taktar xogħlijiet. Hemm pereżempju it-tnaqqis fit-taxxi ta' interess min-naħa tal-Bank Ċentrali l-Bank Nazzjonali u l-użu kol ta' parti mir rizorsi tal-fondi strutturali biex ikonna self a favur ta' dawk il-pajjiżi li għandhom ċertu um, diffikultajiet u qed jagħmlu riformi strutturali. Fir-rigward tal-Istati Membri hemm uħud li għal snin twal ilhom jgħixu f'riduzzjoni eh, f'qatt tnaqqis fil impjiegi fil-likwidità Għaldaqstant huwa ta' importanza kbira li ikun hemm kundizzjonijiet ekonomiċi aħjar dan għandu jkun din għandha tkun lan ewlieni tal-politiċi tagħna. Irrid ikun hemm iktar tisħiħ fil-koeżjoni, irrid ikun hemm għaqda bejn il-politika tal-iżvilupp u argumenti strateġiċi tal-Europa 2020. Ma ninsewx il-prinċipji fundamentali tal-Kostituzzjoni tal-Unjoni Ewropea tagħna. Grazzi. Thank you very much. Grazzi. Et nipprova nħeġġeġ iktar nies biex jibatu il-karta tagħhom u jgħidu li jixtiequ jitkellmu l-ewwel net mill-Parlament Ewropew is-Sur Stojan li huwa attiv ħafna fuq dawn il-kwistjonijiet. Eh, doamnă Presidente, eh, am fost ministru għal finanzi Grazie, signora President. Jina kont ministru tal-finanzi fir-Rumanija u jena il-negozjajt bosta ftejemiet għal istrutturar mill-ġdid tal-ekonomija rumena flimkien mal-Fond Monetarju Internazzjonali dak iż-żmien. Jiena naqbel 100% ma' dak kollu li qalu il-kollegi kull pajjiż individwali huwa każ għalih. Madana kollu il-politiċi jidher li mhux qed jifmu illi meta wieħed jidħol fawċ fi gwaj b'ekonomija ta' pajjiż wieħed jitlef il-kompetittività ikollu wisq idejn u jrid jagħmel aġġustament. Dan l-aġġustament mhux xejn sabiħ u m'hemmx mod ta' kif wieħed jista' jibdel dan il-proċess ta' aġġustament dak li aħna għamilna fil-Parlament Ewropew fuq livell ta' istituzzjonijiet Ewropej kien illi aħna nesprimu solidarjetà tagħna. Iżda aħna zidna ir-responsabilità wkoll. Għaliex il-problema ta' kull programm ta' ġustament hija li jagħti lil pajjiż li nagħtu lil pajjiż il-ħin meħtieġ sabiex huma iwettqu l-miżuri li huma meħtieġa ħalli jarġa' ikun hemm il-kompetizzjoni, il-kompetitività. Dawk li jagħtu l-kreditu irridu jagħtu lil pajjiż il-ħin meħtieġ ħalli kun jista' jibbilanċja minnaħa il- l-impenji ta' pagamenti u minnaħa l-oħra il-possibiltajiet reali illi il-pajis iħallas. B'xorta ħażina dan il-proċess illi dam għaddej matulu xi ħaġa ma reżmerġ. Aħna ma rnexxilniex nevalwaw bl-aħjar mod. Ma rnexxilniex nevalwaw il-kapaċità ta' pagament tal-pajjiżi involuti u r-rekwiżiti tal-istrutturar mill-ġdid tal-pagamenti. Naturalment, Dan il-proċess xi drabi kellu jiġi aġġustat kif ġiġi. U kellna nżidu riżorsi ġodda. Forsi indunajtu il-dibattitu kollu illi aħna kellna dwar dan ir-rapport fil-Parlament Ewropew u rwol illi kella it-trojka kif ukoll il-problemi fil-rigward tal-taris, ta' sovranità u demokrazija fost l-oħrajn, hija ħaġa tajba ħafna li aħna niddiskutu dan kollu. Iżda ma rridux ninsew illi pajjiż illi ma jistax ħallas is-self għandu jagħmel aġġustamenti. Issa mill kongress Spanjol Pedro Sara. Grazzi tassew. Senku fil-qosor. Jiena mħasseb ħafna. Mħasseb ħafna dwar dak illi smajna. Din nitkelmu dwar bidla radikali tal-ekonomija tagħna. Qegħdin inġibu l-ekonomija tagħna bħal dik tal-Ġappun. Għanna bżon ta' ċertu konsolidazzjoni fiskali. Se natikom eżempju, għanna riforma ta' suq ta' xol. Dak li ġara fil-pajis tiegħi infatti. Illi timplika spiża baxxa u salarji baxxi, Ma dan jikkomplika il-konsolidazzjoni fiskali. Per eżempju, il-miżuri kollha, l-linji ta' politika kollha jista' jkollhom bħala mira illi noħorġu mill-kriżi, imma kif qedtilkom hemm miżuri illi jikkomplikaw il-konsolidazzjoni fiskali. Irridu natu l-ħin meħtieġ lil kull miżura. Din hija xi ħaġa importanti ma mhux jien qed ngħidha moviment taħsib anke fil-Fond Monetarju Internazzjonali li bħalissa qed jindikanna din il-ħaġa. Hemm bżonn ta' prattiki tajbin sabiex jitwetqu linji ta' politika effiċenti u xirqa għal imbat irendu. It-tieni il-konsolidazzjoni fiskali. Jiena nixtieq nitkellem iktar dwar il-programmi fuq medda medja ta' żmien ta' konsolidazzjoni fiskali u kredibbli fejn ikun hemm miżuri illi jagħmlu sens mill punti vista ta' dħul u anke tal-ispiża. Dawn huma ideat indipendenti, indipendenti minn kull gvern. jiddependu iktar mill-parlament mill-gvern fil rigward dak li aħna minna f'pajjiżna. Il-konsolidazzjoni fiskali tkun iktar kredibbli hekk, pereżempju fl-2013 jiena nista' nagħtikom żewġ ċifri. Il-gvern kien ħaseb dwar mira ta' deficit ta' 3.8% għal 2013 imma f'Settembru 2013 meta mqabel ma' Settembru ta' qabel dak tal-2012 jekk inqisu l-għajnuniet finanzjarji id-deficit kien ta' 10.3%. U ċifra l-oħra jadik ta' d-dejn diġa tkellim dwaru. Id-dejn pubbliku f'sentejn kiber bi kważi 23 punti tal-GDP, punti bażi. Sana li ġejja se jikber bi 30 punti tal-GDP. L-Ewropa għandha timbidel. U jina ħerqan ħafna. Għandi ħafna ħerqa u nixtieq li l-affarijiet isiru sew ħalli il l-Ewropa toħroġ mill-kriżi aktar bsaħħita ikun hemm aktar impjiegi u aktar solidarjetà, grazzi President. Issa mistenna Dani Olandiż Ray van der Linde. Signora President. Fl-istati membri wieħed jaħseb illi 3% hija ordni ta' Brussell u t-tlieta fil-mija hija xi ħaġa għall-istati membri infushom għaliex huma determinaw illi jekk jimplementaw tlieta fil-mija ċittadini għall-impjiegi għall-istabilità għall-kompetittività tal-istati membri fil-ġejjieni dan ikun l-aħjar approċ. Għalhekk jiena nemmen li aħna għandna noqogħdu attenti. Ma rridux natu li ċittadini l-impressjoni li aħna qegħdin nitkellmu dwar ksur ta' sovranità nazzjonali meta din hija xi ħaġa illi ħarġu biha l-istati membri nfushom. Aħna qed nimponu obbligi dan huwa minnu dan ifisser li l-lokal manuvra minna tal-istati membri u aktar limitat imma l-istati membri irdu jagħmlu l-għażliet tagħhom u jżommu ma dan il-limitu ta' 3 fil-mija. Issa jekk dan ifisser li aħna qegħdin nitkellmu dwar kuntatti vinkolanti legalment, dan huwa pen politiku ma jistax jerġa' jiġri illi fil-ġejjeni l-istati membri ma jikkonformawx mar regoli għaliex dan ifisser illi dan jagħmluh għaskapitu ta' stati membri oħra. Għalhekk aħna rridu naraw xe jamlu l-Parlamenti Nazjonali, rridu naħdmu fl-imkien mal-Parlament Ewropew, irridu nizguraw illi l-Stati membri iżommu mal-impenji tagħhom. Issa jekk se nsemmu sovranità. Dan huwa dibattitu illi spiss isir fl-Istati membri fuq raġunijiet mhux minnhom. Għal raġunijiet mhux minnhom, għaliex hawnhekk irdu naraw xi tfisser is-sovranità. Tfisser illi iċ-ċittadini jistgħu jieħdu deċiżjoni u deċiżjoni li huma jieħdu ikolla impatt fuq dak illi qed insemmu. F'ħafna oqsma dan madux il-każ jekk nitkellmu dwar il-kummerċ, il-politika tal-kummerċ jew inkella l-munita, aħna rridu noqogħdu tassew attenti illi ma naqgħux fin-nassa tal-populisti billi nostru il-realtà. l Dan jagħmel tajjeb għall-Ewropa, għaċ-ċittadini tal-Ewropa, għal-ġejjieni taċ-ċittadini f'dawn il-limiti aħna għanna ċertu lok għal manuvra f'termini nazzjonali, imma affertu maktar ristretti fin natura tagħhom. Irdu niżguraw li jekk aħna se nsemmu r-rispett ta' sovranità, aħna ma noħolqux ma natux l-impressjoni illi aħna narridni fidejna. Għalix aħna fil-verità niddependu fuq xulxin, hemm nisġa bejnietna fl-Ewropa u miżuri li ġo adottati fi stat membru partikolari għandhom konsekwenzi fuq stat membru ieħor u jaċaġa tajba li din il-ġimgħa għandna membri tal-Parlamenti Nazzjonali u dawk tal-Parlament Ewropew illi qed jiltaqgħu. Qed jitkellmu bejniethom ħalli niżguraw li jkollna responsabilità komuni fil-ġejjieni għal ġejjieni tal-Istati Membru l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Issa mill-Parlament Ewropew l-Onorevoli Antonin Sanchez Presedo. Grazzi tassew. Minnati, jiej. Nishti nintervjeni fuq l-aħjar prassi. Jena naqbel ma l-intervent tal- kollega Spanjol li tkellem dwar is-sitwazzjoni Spanjola nixtaw Nistaw nitkellmu dwar l-aħjar prassi imma forsi għanna nsemmu kol ċertu aspetti li ma nsemmu għomx spess. Xi stati membri jinsabu fl-aħjar situazzjoni sabiex iwieġbu għall-aqwa sfidi. Dan jiġri meta jkun hemm impenn tal-setat politiċi. Irridu nevitaw illi nejdu bis nofs l-affarijiet dwar kif ġiet iffurmata l-kriżi. Segwitu jista' jkun hemm il-kriżi stajna nevitawha kieku kellna politika monetarja u fiskali aktar disċiplinata, aktar rigoruża, għalhekk irdu naraw kull wieħed x'irwol kellu, x'sem kellu. Nixtieq infakkarkom l-Ispanja huwa pajjiż illi iva wetqet ċertu politika estensiva meta intlaqtet mill-kriżi għall-ewwel darba għamletu fil-kuntest tal-G20 u l-impenji li ħadu l-Istati membri. Kien hemm sitwazzjoni fiskali ta' dan it-tip u ħadet impenn internazzjonali f'dan ir-rigward dan l-impenn internazzjonali huwa importanti sabiex nifmu sew it-tip ta' ekonomija illi aħna dak iż-żmien kellna. Mill-perspettiva Ewropea aħna irdu nevalwaw bl-aħjar mod iż-żewġ kontribuzzjonijiet importanti f'dawn l-aħħar xhur u li qalbu ta' taħt fuq ix-xejra ta' reċessjoni. Illi wettaqnija aħna stess minħabba linji ta' politika żbaljati li adottajna kien hemm l-appoġġ li ngħata l-Istati membri ikkalma ir-ritmu U bekk ellibna l-ewwel fażi ta' reċessjoni sa mill-aħħar tal-2011 fi Spanja aħna għaddejjin mill-ikbar reċessjoni wara it-tieni gwerra ċivili. Wara l-gwerra ċivili, skużawni. Aħna għandna miri kbar f'rigward tad deficit aħna fost il-pajjiżi illi qed nissugraw illi ma nħarsux il-prinċipji tal-patt ta' stabilità u tkabbir. Dan jgħod għal zbilanċi makroekonomiċi u kol kem ninsabu l-bot mill-miri strateġiċi tal-Strateġija Europa 2020. Flok nuqodu mbezzaw, aħna irridu namlu ċertu eżerċizzju ta' responsabilta. Ma nistawx nitilfu ġenerazzjoni sħiħa, għalek għanna bżon namlu sforz enormi. Dan jista' jitwettaq biss jekk aħna l-soċjetà ngħidula kif inhuma l-affarijiet u nieħdu l-impenji meħtieġa sabiex namlu sforz. Sot. Jiena naħseb illi mhux biżżejjed li noqdu ngħidu eh, minn xi xaddejjin bħalissa u x'inhi l-kriżi li għandna qudiemna għandna ħames miri. Għandna riforma strutturali l-ambitu soċjali u kwistjonijiet fiskali. Għal dawn il-miri għandna bżonn ta' sforz konġun fl-ambitu fiskali xi stati membri Spanja fost l-oħrajn għandhom iwettqu riforma fiskali kbira. Fl-istess waqt irridu nkunu konxi mill-fatt illi mhux biżejjed li konna ġustament fiskali sabiex nikbru, għandna bżonn ta' ġustament għal konsolidazzjoni fiskali. Naraw l-eżempju mill-Istati Uniti, per eżempju, ma nistgħux noqogħdu nitkellmu lingwa ekonomika differenti hawnhekk. Imbagħad dwar il-kreditu, mira oħra jiena nemmen li għandna nwettqu l-Unjoni Bankarja imbagħad l-istati membri għandhom jaraw jekk irridux jew le il-mekkaniżmu ta' rizoluzzjoni għal 2016 din tkun risposta li tasal mill-ewwel fil-pront Umbat hemm l-entitajiet li jagħtu l-kreditu wkoll it-tnedija tal-fond. Aħna naħsbu li m'għandniex bżonn privatizzazzjoni tal-entitajiet bankarji illi ssir mill-lum Dan jimxi kontra it-telf li qed isofru dawk li jħallsu t-taxxa sa nitkellmu dwar ir-riformi strutturali. Nistgħu ngħidu li iva għandna bżonn inwettqu riformi strutturali u għalhekk għandna nkunu prevedibbli. Daqstant mhux possibbli li nibdlu riformi strutturali minn mandat għall ieħor Kull darba li jinbidel il-gvern le hemm bżonn ta' qafas li jippermettilna l-investimenti xierqa għall-ekonomija u dan mhux parti mid-diskussjonijiet fuq livell Ewropew mbagħad l-ambitu soċjali. Jidher biċċar l-istati membri jridu jagħmlu xi riformi imma jridu jagħtu priorità l impjiegi mhux fil-qerda tal-postijiet tax-xogħol mekkaniżmi ta' flessibilità qegħdin hemm biex iżommu l-impjiegi l-postijiet tax-xogħol. U għalhekk irridu naraw is-salarji, il-ħinijiet u mhux noħolqu aktar qatt. Fuq livell Ewropew hemm bżonn ta' standard minimi soċjali. Imbagħad għandna bżonn ta' riforma tal-amministrazzjoni u għaw narġa' norbot ma' dak li qed fil-bidu għandna bżonn ta' konsensus politiku iva jekk għandna bżonn. Antolin jiddispjaċini li kont xi ftit aggressiva ma' suppost kellek żewġ minuti allokata għalik għanna ħin sabiex nitkellmu aktar fit-tul imma ma rridx inkun inġusta fil-konfront tal-oħrajn. Issa għanna kontribut minn Edward Cicluna li huwa l-Ministru tal-Finanzi f'Malta u ex-membru ta' dan il-Kumitat natuk merħba Edward ek joġbok. Thank you Sharon. <clears throat> like... Grazzi Sharon. Jien nixtieq ngħid li jiena qed nitkellem bħala rwol ta' Ministru ta' pajjiżi u mhux fil-rwol preċedenti li jena ndirizzajt din il-plenarja aktar kmini. Nixtieq nitkellem dwar il leġitimità ta' Trojka għaliex naħseb li aħna qed inħawdu bosta kwistjonijiet li jiena nemmen li għandna nżommuhom mifruda jekk aħna rridu perspettiva ċara jew opinjoni ċara dwar dan. L-ewwel punt, il-kwistjoni ta' jekk saru xi żbalji. Ta' bilħaq saru l-iżbalji. Dan huwa rispettivament jekk eh, mill-fatt jekk l-IMF kienet ġewwa jew barra din it-trojka. Għaliex jekk id-bassir, per eżempju, kien wis ottimist dwar l-effetti tal-austerità li mhux se tmiss il-GDP u l-investiment mhux se jonqos perċentwali imma hekk ġara. U track record tal-IMF jew l-istorja ta' dawn il-pajjiżi dejjem feġġet għaliex ir-rata ta' kambju tagħhom ġiet zvalutata u rnexxilhom jikkompensaw permezz ta' austerità interna imma appoġġ esternu dan ma setax japplika għaż-żona euro kollha kemm Dan kollu li jinkludi nuqqas ta' tħassib soċjali dwar ir-reperkussjonijiet fuq il-qatt u kwistjonijiet simili Dan ma rajnijomx qabel. U l-izbalji li saru, saru għalix kienem nuqqas ta' arfin, arfin f'termini globali u l-ekonomisti li maħarġux blaħjar rimedju fl-aħjar żmien. Ma rridux inħaltu dawn il-kwistjonijiet ta' żbalji bħal dawn u nħaltu għom mal-fatt jekk it-trojka kellix leġittimità iva jew le. It-tieni kwistjoni pajjiż fiż-żona euro illi jitlef irriedni u jagħtiha l-istituzzjoni internazzjonali ibbażata fl-Istati Uniti. Din il-kwistjoni li wieħed jitlef irriedni ta' dan il-pajis li jkun f'dejn jew pajis li wasal biex ifalli dan jiġri kullimkien. Kull persuna, familja, kumpanija jew pajis illi waslet biex tfalli jew tfalli titlef il-kontroll, titlef ir-riedni. il kontroll titlef irriedni. il u dan il-kontroll jgħaddi għand il-bank, għand il-kreditur, jew kull minn lest li jagħti il-kreditu fuq kundizzjoni li l-istituzzjoni tal-kreditu tkun trid il-flus lura fl-aħjar ċirkostanzi għalhekk din il-kwistjoni li nitilfu l-kontroll m'għandix taqsam ma' leġittimità hekk jiġru l-affarijiet. Ma jkunx hemm demokrazija meta jkun hemm kwistjonijiet finanzjarji involuti. Jekk wieħed wasal biex ifalli, wieħed jista' jistenna dan it-telf ta' kontroll, dan it-telf ta' rridni. Dan iġibna l-kwistjoni ta' leġittimità. Jekk orti inti tidher qudiem il-qorti tippreferi li l-qorti tkun f'pajjiżek milli f'pajjiż barrani, anke jekk il-ġustizzja hija dik li hi, imma wieħed jaħseb illi qorti nazzjonali, l-qorti ta' pajjiżek tista' tifmek aktar minn qorti barranija. Għalek, għawnek jekk irdu noħolqu ċertu kondizjonijiet u iva saru dawn il-kondizjonijiet u għet jipreferi illi din l-istituzzjoni trojka binqas membri tkun aktar familjari maħna, tkun aktar Ewropea milli internazzjonali fl-għamla taħħaf f'dawn iċ-ċirkostanzi. Għal daqstant, aħna irridu li nixtarru dawn il-punti meta nikkonkludu jekk kienx hemm leġittimità iva jew le, meta jkollna rekomandazzjonijiet dawn irridu jinftemu mill-poplu iva. Hawnhekk jiena naqbel illi kien hemm bżonn ta' aktar leġittimità għall-inqas mill motta kif jaraw l-affarijiet dawn il-popli li ġejji minn pajjiżi taħt programm. Grazzi Edward, issa mill-Kroazja, mill-Kumitat Ekon. Anna Ilvana Malic. Zahvaljujem predsjedavajuća. E, Republika Hrvatska je u proceduri... Grazie tassew, president. Il-Kroazja sabet ruħa f'sitwazzjoni ta' deficit eċċessiv u dak l-importanti għalija bħala rappresentant tal Kroazja huwa illi nara x'mekkaniżmi għandna fl-Ewropa. Aħna għandna semestru Ewropew. Dan jagħti lok sabiex aħna jkollna miżuri strutturali fuq medda twila ta' żmien. Miżuri li grazzi għalihom aħna nistgħu nżidu l-investiment, innaqsu il-qatt. Iżda aħna il-koll nafu x'inhuma tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet. Il-problema tinsab fl-implementazzjoni tal-miżuri. Jekk aħna irridu nżidu l-investiment, mela allura aħna neħtieġu ambjent stabbli għall-investiment. Jekk aħna rridu nżidu l-esportazzjonijiet, aħna għanna nżidu il-kompetitività tal-kumpaniji tagħna. Aħna wkoll għandna niftħu sorsi ġodda ta' finanzjament għal kumpaniji żaru ta' daqs medju. Nafu fejn huma l-problemi, imma l-kwistjoni hija kif irridu nimplementawhom fil-prattika għalhekk għandna bżonn ta' skambju tal-aħjar prassi dak li qed nagħmlu llum. Meta nitkellmu dwar deficit eċċessiv, irridu niżguraw li aħna jkollna miżuri rapidi fuq medda qasira ta' żmien, miżuri li jista' jkollhom effett immedjat. Kull miżura tista' tkun kemm pożittiva kif ukoll negattiva. Aħna spiss eh, nkunu rridu naqsu salarji fis-settur pubbliku għaliex dak iwassal għal tnaqqis fid-deficit dan jiġri kważi fil-pront, iżda meta aħna nagħmlu hekk inkunu qegħdin innaqsu s salarji fis-settur privat. U dan jagħmel il-kumpaniji anqas kompetittivi. Jekk aħna innaqsu s salarji taħt ċertu livell partikolari, aħna nkunu qed innaqsu n-numru ta' persuni li kollhom impjieg u dan inaqqas għall kompetittività mhux iżida. Jina nemmen illi dawn huma l-kwistjonijiet kollha li aħna rridu nindirizzaw. Irdu naraw kif nistgħu nimplementawhom il-miżuri ħalli nkunu nistgħu niksbu dak li rridu, ir-riżultati li nixtiequ. L-eżempju tal-Olanda huwa eżempju tajjeb immens. U importanti li aħna naħdmu id fit mal naħat kollha tas soċjetà ħalli riformi jkunu jistgħu jiġu implementati b'mod effiċenti u t-taqsimiet amministrativi kunu jistaw jiġu imsaħħa permezz ta' deċentralizzazzjoni effiċenti. Issa, membru ieħor Spanjol tal-Kumitat Ekon Pablo Zalba, l-Viċi President. Grazzi, grazzi Sharon. Jiena naħseb li vera tajjeb li issa, eh, isna issa qed eh, nibdew nitkellmu dwar xi ħaġa ġdida biddilna l-paġna u eh, qed nieħu gost nara li eh, nis jixtiequ budget ristrutturat ħalli bekk b'dan il-mod nisew insaħħu tkabbir ekonomiku. Jiena naqbel mal-kollega Spanjol tagħna SF Jiena naħseb li il-gvern Spanjol kiseb dan waqt dan il-gvern ħadna tliet snin għal sabiex niksbu l-għanijiet tal-proċedura dwar il-deficit eċċessiv. U issa jiena naħseb li vera importanti li nipromuovu tkabbir fil-fema tija jem zewċe kwistjonijiet ta' priorità, ir-reformi, kif diġa tilkom fid-dibattitu, rridu nkomplu nadmu fuq ir-riformi, rridu aħna meċu għam il-qoddim, u hemm xi stati membri li forsi ma tantx jixtiequ jagħmlu dan għax dawn qed jibdew ir-riformi U dina kwestjoni fundamentali diskutejna il-biraħ li il-krediti u s-self għal-kumpaniji eh, rritu hemm żieda u dawna rritu jannataw taħt ċirkostanzi speċifiċi fi zona euro jena naqbel u jena naħseb li dina kwestjoni qed naħtu iċna magħhom din is-sena għax jena naħseb li l-SMEs ħajkunu l-magna ta' tkabir u għalek soluzzjoni mhux biss bil-fors nazzjonali xi tkun waħda Ewropea peress li s-swieq finanzjari irridu jiġu mħeġġa u ir-riformi proposti mill-Istati membri l-Kummissjoni li sibi dawn għandhom iwaslu għall-iktar investiment u l-istituzzjonijiet għandhom jitkellmu b'vuċi waħda ma naħsibx dan huwa l-każ għalissa jiena nittama li fil-ġimgħat li ġejjin daw l-istituzzjonijiet ħajibdew jitkellmu b'vuċi waħda għalli bekk e, is-self jibda jenata u l-Unjoni e, Bankarja setejn ta' jati mm, din l-Unjoni ħatati l-kreditu u għanna bżonn ukoll li jkollna soluzzjoni fuq medda qasira ta' żmien iktar involviment kemm tal-ECB kif ukoll tal-EIB. Grazzi ħafna issa nixtieq naddi l-mikrofon il-senatur mill-Kumitat Budgetarju Taljan, il-senatur Koeri. Nishtiq jena naddilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna. Jena naħseb li il-biraħ u dal-ħodu diskutejna l-fat li u niftħu fazi ġdida fl-Europa u aħna tnajdu li sabiex ikollna tkabbir ekonomiku għanna bżon li kollna riformi strutturali. Sabiex nevitaw iktar dizappunt għal futur irridu niċċaraw is-sitwazzjoni bejn it-tkabbir ekonomiku u riformi strutturali kważi ħadd ma jiddubita l-fatt li għandna bżonn li kollna dawn ir-riformi strutturali reġjun jaħtieġ iktar tkabbir bi produttività għolja u kif tafu għandna bżonn iktar swieq kompetittivi flessibbli imma rridu nżidu hawnhekk li r-riformi strutturali waħedhom mhux ħa jiksbu dan ir-riżultat fuq eh, medda qasira ta' żmien ta' bilħaq dawn ir-riformi anzi se Jinaqsu it-talba il-riformi strutturali ikatru il-produttività permezz ta' żewġ toroq komplementari l-ewwel direzzjoni għax hemm l-impjegati fi settur ta' produttività baxxa u jkun hemm bidla għal settur ta' produttività għolja imma irrid ikollna żewġ proċessi sabiex nixprunaw it-kabbir ekonomiku. Jekk ikun mela tnaqqis jew tivjif kif qed isseħħa fil-periferija Ewropeja. Sabiex dawk li qed jimxu lejn settura ta' produttività għolja ħaj joperaw b'mod tajjeb tajjeb jiġifieri ħannieħdu l-ewwel effett biss għan naħħu l-impjegati mill-settur ta' produttività baxxa u bekk ir-rata ta' qatt ħad iżdied u għalhekk irridu u hawnhekk li l-istrateġija sabiex ikollna tip ta' tkabbir li ekonomiku fuq livell Ewropew din il-ħaġa għandha tkun ibbażata fuq ir-riforma strutturali minn banda u imma għandna bżonn li jkollna elementi plastlita u l-aġġustamenti makroekonomiċi eh, u surplus u koll unjoni bankarja effettiva xintkom tafu li dinja ċaħġa ferm importanti pola tilet punt investiment fuq livell nazjonali għat kabir. Ma nistaw aħna nkomplu najdu li l-riforma strutturali li trid tisseħ weħeda. Hemm ħafna dubi li fl-aħħar mill-aħħar aħna se nispiċċaw biss bi settur ta' produttività baxxa e, imma e, mhux ħajkolna e, iktar postijiet ta' xogħol. U grazzi sa' nixtieq ngħaddi il-mikrofon il-Marian Tyson, membru Belġana, Melikon, grazzi ħafna. Meta niġu biex nitkellmu dwar il konsultazzjoni fiskali u riformi strutturali, il-kelma sovranità għatmebet mebet Aħna smajna dwar dal-ħodu hemm numru ta' kollegi li tkellmu dwar dan il-puntu il-birħ dan ħareġ fi diskussjonijiet tagħna. Ovvjament hemm numru ta' pajjiżi fejn id-deċiżjoni diffiċli jridu jittieħdu u il-pressjoni il-pressjoni li qed toħroġ mill-edamek minħabba l- Ftejmi tal-Unjoni Ewropea vera kbira u iva ħafna sforzi kbar irridu jittieħdu imma jiena nixtieq uh, nitlob lil membri tal-Parlamenti Nazzjonali hawnhekk nixtiequ li dawna jiġu jiena nsaħħaħ il- Sibt tagħhom jiġifieri dwar l-affarijiet li kien hemm qbil fuqhom fuq livell Ewropew ma nixtieqx xien li din li jkun hemm sitwazzjoni ftejn ftejmet li jintlaħqu fuq livell Ewropew dawna jingħataw il-ċittadini e, e, u jena taw li sem kalla daw ġew mill-Europa biss. Min qal li l-Europa l-ikbar reġun intern, dak li qbilna fuqum, Dan ma jfissirx li issa id-deċidejna li nċedu s-sovranità naqbel ma' Sur Lindens. Aħna qed naqsmu sovranità bejnietna bħala parti mill-Kooperazzjoni Ewropea x'huma jafu li xi deċiżjonijiet jistgħu jiġu implementati, jistgħu jittieħdu b'mod iktar effiċjenti u jista' jkun hemm konsekwenzi aħjar ċittadini jekk naslu għal qbil fuq xi għandna arranġamenti partikolari flimkien għalhekk jiena ma nixtieqx li jenressa eh, dil-ħaġa pala xarri li ġeja bismill mill-Europa, ġdana se jemina l-effettività eh, ta' dak li qed naraw pala integrazzjoni, il-pressjoni li ovvjament ġeja mill-Europa, din il-pressjoni tista' vera tejn u xi deċiżjonijiet ferm diffiċli jridu jittieħdu dan se jkollhom konsekwenzi fuq medda twila ta' żmien imma rrid nispjegaw lin-nies li din il-ħaġa tissir sabiex ngħinu sabiex naċċertaw li eh, nkomplu nimxu fil-istess triq ta' politika u aħna fl-Ewropa rridu aħna nkunu korraġużi biżgħet sabiex nevalawhom dawn l-affarijiet, nevalutawhom, irrid nwettqu l evaltazzjonijiet fejn hemm bżonn, u rridu niftakru wkoll li il-perjodu ta' żmien il-ħin ħin huwa importanti, imma ma nix namlu dan f'atmosfera fejn qed nitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea kontra l-Istati Membri l l-Istati Membri kontra l-Ewropa. Le, rridu nitkellmu dwar x'nistgħu namlu flimkien u ma nix aħna nħarsu lejn il-konflitt bejn eh, dawk il- eh, il-pajzi li juru solidarjetà u dawk li benefikaw mis-solidarjetà. Le, rridu naħdmu flimkien u rridu nippruvaw aħna niksbu lan komuni tagħna ġifieri it-kabir sostenibbli l ħalqin tal-postijiet tax-xogħol. Irridu nagħmlu dan flimkien xaqt jiena nqajjem din il-kwistjoni, Sinjura President, għax jekk aħna qed nitkellmu dwar is-sovranità u li naqsmu nkun hemm ta' sovranità rridu aħna nagħtu valur u rridu wkoll inħarsu lejn id-drittijiet tagħna, l-opportunitajiet tagħna, id-dmirijiet u l-obligi wkoll. Grazzi ħafna imma fadalx iktar talbiet tal-mikrofonu għalhekk se nerġa' nagħdi l-mikrofonu lura li dawk il-membri li kienu qed imexxu d-diskussjoni tagħna. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħaddi l-mikrofon l Corin. Corin tixtieq intervjeni, Iva? Grazzi ħafna, grazzi ehm, Jiena naħseb li iva kena diskussjoni ferm interessanti Hemm numru ta' punti fejn naqsmu xi opinjonijiet bejnietna eh, għandna bżonnhom aħna il-riformi. Rridu nkomplu aħna nispegaw il-għalam għanna bżon li kolna dawn riformi xinuwa l-beneficju rridu nadduħ dan il-messagġ u flimkien aħna rajna li l-affarijiet li seħħu f'pajjiż wieħed dan għandu impatt inkredibbli fuq kull wieħed waħda minna u fuq il-pajjiżi kollha, jiġifieri il-koll kemm aħna aħna għanna bżon nodu għassa eh, ta' xulxin u jiena nishti u koll nħedġiċkom sabiex taħzbu dwar l-valutazzjoni tal-istrumenti li janna eh, kemm jekk qed nitkellmu dwar six pack, two pack irridu aħna nistudjaw l-effiċjenza u l-effettività tal-proċess tagħna ta' teħita deċiżjonijiet kif ukoll il-mezzi differenti kif aħna nistgħu naħdmu fuq ir-riforma. Jekk qed nitkellmu dwar skambju tal-aħjar prassi, pereżempju fl-Olanda, aħna għandna l-Qorti Ġenerali ta' Awdirturi li jħares lejn l-effettività, l-effiċjenza tal-infiq pubbliku Jiena naħseb li nistgħu nitalmu minn xulxin u għanna nużaw l-opportunitajiet pal pereżempju l-opportunità ta' din laqa ġifiri bejn il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali dak Ewropo u għanna nużaw aħna l-opportunità sabiex nagħmlu skambju ta' idejja tajbin. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna qed nħu gost ħafna b'dan id-dibattitu, dibattitu li ta' ħafna frott. Naseb qed nitkellmu dwar l-aħjar prattika dan huwa vera importanti. Jani fisser nistgħu nitalmu dwar l-affarijiet li qed jissaqħu f'pajjiżi oħrajn, nistgħu nitalmu dwar l-affarijiet li l-miżuri li qed jittieħdu minn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u dawn il-miżuri jistgħu jkunu ta' benefiċċju għalina wkoll, ma jiena naħseb li vera importanti wkoll li ngħidu li l-aħjar pratika li eh, nadottawa vera importanti l lu għax l-affarijiet li jisiru minn stat membru wieħed għandu impatt fuq stat membru differenti jena naħseb li l-iskambju tal-aħjar prattiċi mux biss ħan nittalmu eh, xet jamlu il-pajizi l-oħra ma jaħtieġa l-Unjoni Ewropeja u l-Euro ifissru li eh, jista' jkollna narrati ta' tkabbir li huma iktar proporzjonati. Naħseb tajjeb li naħdmu flimkien u naħdmu b'mod tajjeb flimkien u jekk nżommu dan dan qudiem għajnejna nixtieq jiena ngħidilkom li f'pajjiżi aħna nemnu li il-karakteristiċi speċifiċi tal-istati membri differenti dawna e, eh, dan jridu siru flimkien ma' politiċi korrenti Għalek jina naħseb li ma nix aħna nitilfu meta nitkelmu dwar is-sovranità ma nishtuqux li nimminaw is-sovranità imma l-Ewropa tista' timxi fuq l-istess triq, tista' timxi ma' politiċi li mhux ħajperikolaw l-istati membra. Jiena naħseb li nistgħu niġru dawn il-punti mill-kriżi. Jiena naħseb li l-kriżi għamlita ċara li hemm bżonn li jkun hemm koordinazzjoni ta' politiċi mingħajr it-terf ta' sovranità. Nixtieq jiena ngħidilkom li għal-Parlament Spanjol li jkun hemm riflessjoni fuq l-Ewropa hawnhekk u jekk inkompli fuq il-kummenti li saru minn Sur Sanchez Perseido dwar il-proċedura ta' deficit eh, eċessif u eh, ma nafxiek eh, għanna nitkelmu dwar dan il-rapport għawnek, imma importanti li nitkelmu dwar iċifri. u naf li sfortunatament ċifri spanjoli palissa qed jiġu validati u evalwati mhux biss mill-awtoritajiet spanjoli imma mill-Kummissjoni mill-Eurostat ukoll u għalhekk mela rridu noqogħdu attenti jiena naħseb li eh, u speċjalment jekk jaqblu l-kollegi tiegħi Spanja matul dawn l-aħħar sentejn sentejn iva storja ta' suċċess aħna ħerġin mill-reċessjoni u minn fl-oppożizzjoni li ħajjejt li dinna xi ħaġa li seħħet b'kombinazzjoni ma le ma naqbilx Grazzi ħafna ma fadalx iktar tal-bit tal-mikrofonu għan ħaris eh, nati daqatajn l-din l-awla biex nara forsi ċatiħor li jishti jitkellem jekk le nistaw nieħdu pawza qasira ħafna mill-kwistjonijiet li ġew diskussi dawna jinvolvuna aħna fil-Parlament Ewropew kif aħna nistaw niksbu l-aġġustament eh, semestri kaġi xi ħaġa kontroversjali ma xi ħaġa li rridu naħdmu fuqha Jiena naħseb li dan il-punt kien validu ħafna ġifiri li kull kreditur jista' jimponi kondizjonijiet is-sur xikluna semma dan il-punt u naħseb li qed insibu xi stati membri li qed jippruvaw jisibu mezzi kif jistgħu jaċċertaw li jistgħu jiżviluppaw il ownership li jkunu sedin ta' l-affarijiet dan huwa importanti ħafna għax fl-axar mill-axar ma tistax inti tagħmel dawn it-tibdiliet il-kbar sa ma eh, tuħux iċ-ċittadini tiegħek miegħek u Iva, jista' jkun li ħanimxu lejn l-istadju fejn ħanaħdmu fuq dawn l-affarijiet aħna stess imma iktar milli kollna iktar interventi internazzjonali, aħna eh, mela ħanatu taqsira zaħira ta' dak li diskutejna, aħna fil-plenarja ta' konklużjoni, plenarja li ħa tibda fu nofs, fil-11 nofs, ġifir nistaw eh, niqfu għal ħames minuti u fil-11 nofs ħajkun hemm eh, sessjoni ta' konklużjoni kif ukoll bit chairs tal-Kumitati ta' impjeg u baġetari li ħajjiġu lura. najdilkom ngħidilkom li għal dawk minnkom li ma aġġornajtx ruhkom mal aħbarijiet li CJ eh, dawna Issa għallu li uh, madix il-kas ta' Renunit dwar il-short selling u dak li xtaqtijena najdilkom uh, dwar xaħġa li seħħet tlet kwartili grazzi ħafna u nerġaw niġu l-ura unkomplu fil-11 u nofs.